Okay, colleagues, if I can start the meeting, I know there's no... Eżis kollegi, nistaw nibdaw il-laqqa tagħna, naf li mhux kulħadd qiegħed hawn, iżda peress li qed nagħmel l-aħħar sena tiegħi bħala President ma rridx nidħol fil-vizzju li nibdew tard. Eh, għanna l bozz ta' agenda. Timkom, kulħadd kuntent bl-agenda, l bozz ta' agenda li għandna, nistgħu naċċettawha. Naddu għall-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 22 u 23 ta' April u 6 7 ta' Mejju. M'hemmx oġġezzjonijiet? Le, tajja wisq. Mela qabel ma ngħaddi r-rapport ta' Dominik, xtaqt ngħid lill-membri li waħda mill-iktar assistenti li la mana Judith mill-uffiċċju Għal kollega ser titlaq mill-kariga tagħha u se tmur lura l-Awstrija biex issir imħallef. Diffiċli temmina, imma nista' nimmaġina li l-apprendistat maħna kien wieħed tajjeb, nassumi. Forsi tista' tgħidilna kentejn fil-qosor? Thank you very much, Mr. Chair, for, for mentioning this very... Grazie ħafna tal-li għajjimt din il-kwistjoni ta' diqa għalina xtaqt najt li jiena kont kuntent u sodisfatt li naħdem fl-imkien ma' Judith, ix-xogħol tagħna ma nafx jekk hux ser jitjib issa iżda issa naraw kif ser jiżvolġu l-affarijiet. Nixtaqt nagħmel huwa li ngħid uffiċjalment grazzi ħafna minn qalbi Judith għax xogħol eċċellenti u grazzi għal ħbiberija koll. Vera kien valla pena li naħdmu fl-imkien u imxejna tajjeb, grazzi ħafna. I think we, we wish you... Judith, nishtuq lek il-risq fil-karriera l-ġdida tijak u il-membri issa jistaw jihdu nota li jekk ikollhom xi problemi fl-Awstrija jafu lil min jirrikorru. Jekk ikollok deputat eh, eh, imdaħħal fi żmien bkun jomu Simpson ftakar li jena dejtek. Tajjeb, Judith, temmina dan il-punt, issa rapport Dominik Rike, it-tamir tal-bahar, tassir tal-direttiva, konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport. Jek joġbo. Merci, euh, Monsieur President. Président. Donc, euh, ce rapport sur les équipements marins. Grazie, President. Dan il-rapport fuq it-tamir huwa fuq it-tamir tal-bahar. Ma fiex dak kollu li għandu xieqsam ma dan is-suġġett imma it-tamir tal-tifi tan-nar u tal-avjazzjoni, etc. Ma inkludix kollox imma qed nitkellmu dwar parti biss minn tamir. Hemm patt fejn l-stat, l-stati tal-bandiera jagħmlu eh, jamlu monitoraġġ għam direttiva tal-Unjoni Ewropea li tippermetti l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jamlu armonizzazzjoni ta' dawn normi U dan ippermettilna li nagħmlu neħelsu mid-diskrepanzi li kien hemm minn stat membru għal ieħor. Nafu li xorta waħda hemm problemi, dejjem it-trasposizzjoni tkun problema, iżda anke xogħol tal-organizzazzjonijiet nazzjonali li għandhom ix-xogħol li jagħmlu monitoraġġ tal-konformità minn stat membru għal ieħor. Nafu dan ivarja u għalhekk hemm ċertu differenzi minn stat membru għall-ieħor f'dan ix-xogħol. Għalhekk il-proposta mill-Kummissjoni nemmen li hija waħda xirqa ħafna u f'waqta għaliex tħares lejn il-ħtieġa li insaħħu mill-ġdid ċertezza għal kumpaniji li jagħmlu produzzjoni ta' dan it-tamir tal-baħar u għandha l-mira wkoll iżid is-sigurtà għal bastimenti u l-ekwipaġġi tagħhom. Ir-rapport tal-Kummissjoni jiena nemmen li huwa wieħed adegwat Iżda jiena proponejt sensiela ta' emendi li jiċċaraw ftit iktar l-affarijiet fiċ-ċar f'żoni iktar vagi, per eżempju kemm trid eh, kemm trid iddum iżomm il-tamir, kemm irid ikollok informazzjoni abbord għal deroga ta' tamir li tkun qed tittestja, il-possibilità li tbiddel anke il-marka CE għandek din il-marka li tpoġġija fuq ir-roti biex bekk li tamir tkun taf li jkun konformi ta' mal-standards. U bekk ikollok eh, sticker bħalissa li twaħħala imma li minn flok tista' tagħmel sticker elettronika li tkun tista' tivverifika jekkux falsa jew le iktar malajr. Nafu li hemm ħafna falsifikar bil dan it-tamir tal-baħar. Tielet punt huwa li rridu miżuri għal monitoraġġ tas-suq u dan irid ikun proporzjonat għall anijiet tagħna. Sabiex bekk ma nkunux qegħdin nimponu pis amministrattiv żejjed fuq il-kumpaniji li jaħdmu f'dan il-qasam. Nafu li hemm ħafna spejjeż marbuta ma' dan u għalhekk jiena ressaqt emendi f'dan il-qasam. Dawn huma marbuta mal-atti delegati, kulħadd konxu dwar dan il-punt u provajt niċċara ftit iktar it-test. President, dik hija l-qada korrenta tax-xogħol tagħna ninsabu hawn. Grazzi Sur Flakenstein fisem l-SND. President, nixtieq nirringrazzja l rapporter għax xogħol eċċellenti tiegħu, naħseb li kollox ma kollox favur dak li qalet il-Kummissjoni u barra minn hekk favur dak li qal is-sur Rike. Imma tliet problemi li nixtieq insemmi hawnhekk. Tnejn qed naħdmu fuqhom u waħda ser irresquha bħala emenda, ċertament. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-testjar tal-privattivi permezz ta' entitajiet ta' notifika u aġenziji ta' notifika. Ġifieri dan ir-rwol X'ifisser? Ifisser li dawn l-entitajiet rridu jivverifikaw li dan it-tamir tal-baħar ikun konformi ma' direttivi kollha u dwar ma' speċifiċatajiet kollha. Dawn l-entitajiet bħalissa m'għandhomx kompetenza li jagħmlu verifiki fuq il-leċenzi u fuq il-privattivi u għalhekk dan it-test legali imur wisq li lin minn testjar tekniku u għalhekk nistaqsu jekk dan ux tassow xira. It-tieni net. Fil suġġeriment tal-Kummissjoni il-korpi ta' notifika jew l aġenzji ta' notifika jekk iridu jistgħu jgħaddu dan ir-rwol lill-entitajiet oħrajn għal verifiki u testjar. Issa r-riżultati ta' dawn it-testijiet irridu jkunu marfa l-nies konċernati. Dawk in-nies li jistgħu jagħmlu dawn it-testijiet rrit ikollok skambji tal-informazzjoni u tal-riżultati tat-testijiet u l-kwistjoni hija din jekk dan hux ta' valur miżjud jew le. Jiena naħseb li din il-kwistjoni hemm bżonn nanalizzaw aktar bir-reqqa. It-tielet punt li nixtieq inqajjem huwa ċar skonti, jiġifieri dawn l-entitajiet ta' notifika fil-futur għandhom ikollhom il-possibilità għal 10 snin ċertifikat ta' konformità tal-Unjoni Ewropea. Nafu li dan bħalissa huwa obbligu u fuq il-bastimenti stess irrid ikollok kopja ta' dawn iċ-ċertifikati. Din għalija huwa xogħol żejjed għaliex ifisser li l-produttur u l-korpi notifikati irrid ikollhom din dan iċ-ċertifikat. Naħseb li huwa pis eċċessiv u naħseb li nistgħu nagħmlu semplifikazzjoni hawnhekk. Dawk il-kommenti minn naħa tiegħi il-bqija aħna kuntenti ħafna minn dak li qal is-Surrike. President, kollega fisem il-Liberali. Signora Meissner, President, nishtiq nirringrazzja l Dominik għax-xogħol l wettaq naħseb li għandna possibilità li s-sur Fleckenstein eh, ġejjin mit-Tramuntana tal-Ġermanja u tkellimna mal-istess partijiet interessati. Li huwa interessanti hawnhekk huwa naraw kif nistgħu ntejbu s-sigurtà abbord, kif nistgħu ntejbu l-affarijiet l-biżuri u jekkux raġonevoli li naqsu il peace amministrattiv Bħala prinċipju jiena għandi l-istess kwistjonijiet li ressa s-sur Fleckenstein bil-privattivi. Aħna ta' sekwit l-entitajiet li jħorġu dawn iċ-ċertifikati ma jkollhomx il-kompetenza li jagħmlu verifiki u naħseb li dan imur lilin mill-mandat tekniku ta' dawn il-korpi. Dan ikun soġġett għal emenda Mbagħad hemm din il-kwistjoni taż-żewġ kopji li semma s-Sur Fleckenstein. Aħna ma rridux iktar burokrazija fl-Ewropa, aħna rridu l-ammont ġust ta' burokrazija. Dik dak l- l-antana, rrid ikonna tamir ġust għal bastimenti fuq il-baħar. L-aħħar punt, anke ta' Sur Fleckenstein fuq l-artiklu 31, rrid ikun hemm entitajiet sekundari proxies li jkunu jistaw jkunu eh, maħtura biex naraw anke li nevalwaw tamir li jkun maħruġ u prodott barra mill-Unjoni Ewropea. Il-problema hija li 30% minn dawn it-tamir ġi minn barra l-Unjoni Ewropea mbagħad tittarek hux fattibbli li tipprova tapplika u timplementa dan ir-rekwiżit. Dan, per eżempju, jekk ikollok tamir ġej meċ-Ċina, naħseb li mhux realistiku li jkollna dan it-tip ta' regoli. Is-Sur Kramer. Iva, fisem Keith Taylor, nixtieq nirringrazzja l-rapporter il-problemi huwa li l-standards tat-testjar iridu jitjiebu. U l-problema hija li mhumiex obbligatorji, imma jeħtieġu li jkun obbligatorji, ma jistax ikun eċċezzjonijiet fl-implementazzjoni fil-liġi nazzjonali għax nafu li mhux qed nkunu veloċi biżejjed, irridu l-affarijiet jiżvolġu iktar malajr u rridu nevitaw ukoll li din iċ-ċertifikazzjoni ma tiġix falsifikata daqshekk faċilment. Xi ħaġa li hija implementata madwar id-dinja imma rridu nsegwu l-prinċipji u s-suġġerimenti li ħareġ bihom ir-rapporter. Ħareġ bidejat tajbin ħafna u nixtieq nappoġġa dak li qal fisem Kate Taylor. Grazzi, is-sur Bradburn. Grazzi President, xi punti malajr malajr, naħseb li waħda mill-affarijiet li għandi riservi kbar dwarha f'din il-proposta hija li jisu hemm xi tip ta' estensjoni tal-kompetenzi fih dan il-Kommissjoni. U dan jestendi meta tifli l-affarijiet bir-reqqa il-proposta fuq l-atti delegati li donna limitata fuq l-applikabilità u l-skeda ta' ħin. U anke jiena mħasseb dwar dan anke bħala prinċipju F'termini speċifiċi naħseb li l-affarijiet li rridu nqodu b'sebajnejn dwarha hawnhekk hija li ma noħolqux sistema parallela għal dak li jeżisti pereżempju bħalissa fl-IMO u naħseb li xi kollegi semmow li aħna għandna bżonn standards globali hawnhekk u jiena ma nixtiex. li mmorru kontra jew mod parallel għal sistema li diġà teżisti u li stati membri diġà impenjaw ruhom li jsegwu U dan huwa punta tħassib ewlieni, naħseb li l-qasam ewlieni ta' tħassib għalija huwa l-element ta' spejjeż ta' dan kollu għaliex m'hemmx referenza tal-costings x'inhuma minħat tal-Kummissjoni pereżempju għal marka eh, logo fuq ir-roti, pereżempju għal tags elettroniċi, eccetera. Flock stickers. U dan jekk tieħdu Eh, flimkien ma l-miżuri l-oħrajn li qed l nimplementaw iżidu konsiderevolment l spejjes Għalhekk imħasseb. Nittama li s-surrike eh, iqis li emendi li ħarressa dan ir-rigward u anke iqis il-kummenti li saru u forse nistaw nħarsu iktar lejn emendi f'dan il-qasam. Grazzi sul kun. Grazzi ħafna. President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l Dominic Rike u l shadows għal dan ir-rapport verament interessanti. Forsi l-pajjiżi kollha li kollom bastimenti eh, u kunu stati ta' bandiera ikunu rappresentati f'entitajiet bħal eżempju l-IMO u entitajiet internazzjonali oħrajn u jżommu mal- ftejn solus tal-sigurta eh, tal-ħajja fuq il-bahar abbord il-bastimenti. Tittara x'jiġri fil-qasam ta' tbaħħir, x'tip ta' bastimenti kollok, x'tip ta' tamiri kollok, anki speċjalment tal-cruise liners, il-bastimenti tal-bassiġġiera, tal-merkanzija, tal-militar, tal bassiġira tal merkanzija tal militar tal tal merkanzija tal militar eccetera. Imma naraw li situazzjoni hija tali li l-standards li enfasizza s-sur Fleckenstein mod ġust dawn l-standards li huma meħtieġa tassew ma jkunux testjati u mhux bil-fors li jkun hemm eh, konformità fir-rigward stabilizzazzjoni tal-bastimenti bħala mekkaniżmi tifi tan-nar, tamir tal-salvataġġ, eccetera. U ċertifikati għal dan it-tip ta' tamir mhux bil-fors ikunu konformi mal-privattivi li jkunu memuża magħhom. Għal daqstant, dan it-tip ta' tamir li kun abbord kull xorta ta' bastimenti tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li natu l-ħar sektar bil-reqqa leħ. Per eżempju, ċertifikati jeħtieġu li jkunu ċari Sabiex bekk tamir li jkun prodott pajizi barra mill-Unjoni Ewropea ma jkun m'għandhomx ovvjament ikunu kontra jew mhux konformi għal regolamenti li jkunu jeżistu fl-Ewropa. Ovvjament qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-passiġġieri, l-ekwipaġġ u li nevitaw li jiseħħu diżastri kbar fejn eh, bastimenti jaħbtu ġo xulxin fil-fnofs ta' baħar imma ovvjament rridu li ma jkunx hemm wis burokrazija marbuta ma' dan. Is-sur Burokritos. Grazzi, President. Ehm, rapport ġenevoli bilanċat. Nirringrazzjaw l rapport u naħseb li ħafna mill-emendi proposti nistgħu nilqgħu. Importanti li nħaffu daqsxejn fuq din il-kwistjoni tal-simplifikazzjoni l-ewwel li naħseb li ta' belħa dak li walan tal-proposta huwa li jkollna sistema biex ikun hemm trasposizzjoni malajr għal rekwiżiti fl-liġi tal-Unjoni Ewropea u naħseb li hemm progress meta mqabbel ma dak li kellna qabel sad-direttiva eżistenti. U punti ieħor li semma mill-kellim aħħari huwa li fejn ikun hemm standards għal produtturi Ewropej għaliex hemm ħafna tamir fis-suq li ma jkunx tip korrett ta' tamir. U għalek dan joħloq problemi biex imbagħad niżguraw li dak li jitlab bord ikun tamir ġust. Korrett. Direttiva mussert tagħmel biss bidliet proċedurali koerenti ma' Trattat ta' Lisbona, imma se tippermetti wkoll li dak li jkun jadatta iktar mal-ajra l-standards internazzjonali meta jkunu disponibbli. Dan importanti ħafna għall-industrija kemm għas-sidin tal-bastimenti kif ukoll għall-produtturi tat-tamir tal-baħar. Għall-informazzjoni tagħkom importanti ngħidu li l-Presidenza Irlandiża u l-Kunsill tixtieq tagħmel progress kbir qabel il-Kunsil tal-ġimgħa d-dieħla u għalhekk naħseb li l-Parlament eh, tajjeb li jaġixxi veloċità fuq dan id-dokument għax nemnu li l-ftehim bejn iż-żewġ istituzzjonijiet nistgħu nsibuh malajr. Nixtieq inżid mod partikolari dal-punt li semma mill xi kelliema li hemm xi punti di vista istituzzjonali diverġenti fuq l-atti delegati. Dan irridu noqogħdu b'sebgħinin fuq u nagħmlu l-almu tagħna sabiex naraw kif nistgħu ndaħlu dan il-punt u l-punti varjaw differenti li Eh, jistaw ifedġu. Fuq l-Istati membri, nittenni minn ġdid li r-rapport huwa wieħed bilanċat nistaw niksbu progress ta' malajr fuq dan id-dokument u nadottaw mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Thank you, Mr. Kalamitsos. Dominic, anything you want to add? Dominic, xaħġa li xtixiex iż Le, President, jiena b raqqa ħat nota tal-kommenti kollha li saru u ħarresqu dan id-dokument biex nikkonkludu x-xogħol mill-iktar fis possibbli. Il-President, grazzi ħafna l-iskadenzi mela l allemendi l-5 ta' Ġunju fl-Ofsenar il-vot propost fil-Kumitat ta' Trasport id-9 ta' Lulju bil-plenarja ta' Settembru tal-2013. Dan il-pjan ġifiri skadenza l-emendi 5 ta' ġunju Flof senar. Grazzi ħafna, grazzi l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-EIA, l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali u la abbozz ta' opinjoni tas-sur Kuxkiri. Jekk joġbok, naddilek il-mikrofonu. Grazzi, Sur President. hija opinjoni li kienet mitluba mill-Kummissjoni Tran il-Kummissjoni Tram fuq ir-rapport li jinsab qoddim il-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel. Dan ir-rapport jirrigwarda id-direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsil li temenda id-direttiva tal-Unjoni Ewropea 92 tal-2011 dwar l-istima tal-effett ta' ċertu proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, jew aħjar Environmental Impact Assessments ta' proġetti pubbliċi u oħrajn privati. Din it-direttiva fis-sustanza fiha rekwiżiti legali biex titwetta stima ta' impatt fuq l-ambjent ta' proġetti pubbliċi u privati li xaktarx jista' jkollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent qabel dawn ma jiġu awtorizzati. B'mod ġenerali din id-direttiva ma tippreżenta l-ebda kwistjoni kontroversjali. Minn meta din id-direttiva ġiet adottata, fl-1985 jiġu 25 sena ilu, l-Unjoni Ewropea kibret palma kibru koll ambitu u s-serjetà tal-kustjonijiet ambientali li jridu indirizzati kif ukoll l-atta proġetti ta' infrastruttura ewlenin fuq skala tal-Unjoni Ewropea. Minkejn li ġiet emendata diversi drabi minn meta ġiet adottata, id-direttiva ma nbidliġ b'mod sinifikanti biżejjed biex tirrifletti dawn il-bidliet. Kien għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea ħasset il-bżonn li taġġusta din id-direttiva f'kuntest ġdid politiku, legali kif ukoll tekniku. L-intenzjoni tal-Kummissjoni hi li b'dawn l-emendi f'qafas leġislattiv tillimita u tindirizza n nuqqasijiet fil-proċedura, jiġifieri l-ewwel net l-screening, it-tieni fil-kwalità u fl-analiżi tal-istimi tal-impatt fuq l-ambjent u it-tielet fir-riskju ta' inkonsistenzi fil-proċess ta' valutazzjoni. Fini jirrigwarda d-dimensjoni tran f'din il-proposta fil-kwalità ta' rapporteri jien nappoġġja l-bidliet proposti f'din id-direttiva li qed proponi l-Kummissjoni. Għax nemmen li minħabba in-natura transkonfinali tal-kustjonijiet ambientali, per eżempju tibdil fil-klima u riskju ta' dizastri u ta' uħut mill-proġetti, teħtiċ azzjoni fil-livell Ewropew biex inkunu sigurati kondizjonijiet indaqs u biex toffri valur miżjud meta qabla mazzjonijiet nazzjonali individwali. Minkejja li għandi opinjoni favur din id-direttiva nħoss li ċertu aspetti żgħar ta' din id-direttiva jistgħu jitjiebu. Fil-fatt f'dan rigward qed niproponu niproponi numru ta' emendi għal din id-direttiva. Fost l-oħrajn l-aktar ħaġa importanti u valida hija li nirrikonoxxu in-natura speċjali ta' proġetti transfrontiera, cross-border projects, li huma tant importanti għal politika tat trasport Ewropew, għal kuntrarju ta' proġetti b'effetti transkonfinali, projects having transborder effects. Ifisser qed nirrikonoxxu li d-direttiva oriġinali tieħu biss in konsiderazzjoni biss proġetti transkonfinali, jiġifieri projects having transborder effects. U għalek opportun li la darba għanna dimna din il-proposta ta' kummissjoni għallu għan ukoll inkludu anke il-proġetti transfrontiera, jiġifieri cross-border projects. Dan huwa importanti li jkun inkluż biex inkunu fil-linja ta' TNT guidelines kif ukoll biex il-membri stati jħossuhom aktar responsabbli biex jikkoordinaw flimkien u jevitaw piżijiet u duplikazzjonijiet amministrativi. It-tieni fokajt l-attenzjoni tiegħi fuq it-tibdil fil-klima. Fost il-fatturi li għandhom u li fuqhom għandu jiġi valutat l-effett ta' proġett ikkonsidrajt it-tibdil fil-klima bħala element indipendenti mill-lista tal-fatturi diġa proposti. B'dil-emenda nkunu koherenti għax nirrikonoxxu it tibdil fil-klima bħala element separat u li kif nafu jagħti lok għall-integrazzjoni jaqwa tal-karatteristiċi speċifi ta' trasport fl-ambitu tal-istima u għal aktar koerenza bejn id-direttiva emendata u ċertu dispożizzjonijiet tal-linji gwida tan-netwerk trans-Ewropew ta' trasport, jiġifieri it-TNT. Finalment ħat l-opportunità biex nagħti dimensjoni turistika lil din l-opinjoni. Fil-fatt qed isir enfasi fuq l-impatt li l-proċess tal-istima ambjentali sta jkollu mhux biss fuq is-settur turistiku, imma wkoll fuq il-ħarsin tal-wirt storiku. Membri stati, reġjuni, jo blit kapitali u anke lokalitajiet li fuq it-turizmu tiddependi l-ekonomija tagħhom ma jistawx ibatu konsegwenza ta' żvilupp mingħajr ma jsir studju minn qabel tal-impatt ambjentali negattiv u konsegwenza oħra li ċertu proġetti jistgħu ħallu fuq din l-industrija u fuq l-stakeholders kollha inkluż l-investituri u l-ħaddiema. Nara dan l-intervent billi nħu l-okkazjoni nir nirringrazzja li xedew rapporters li ħdimna u kollaborajna fl-imkien biex wasalna sal-punt tal-lum u rotti l-kelma li l ek sur President biex nisma b'attenzjoni rimarki ta' kollegi tiegħi. Grazzi. Thank you very much, Mr. Kumutsako. Grazzi ħafna, is-sur Kumansakos. Din id-direttiva illi dwar qed nitkellmu llum ila tiġi applikata għal dawn l-aħħar snin b'suċċess, però issa waslet għal xiftit modifiki hemm bżonn illi tadatta ruha mal-avvenimenti ġodda illi seħħew għaliex aħna nnutajna ċerta noqqasijiet, ċerta djufijiet u huwa fej l-istati membri et jieġu affaċċati bi processi ġudizzjarji, anka seduti tal-edikazzjoni u saħan sitra marru fil- fil-qorti tal-ġustizzja, fil-qorti Ewropea tal-ġustizzja. Għalek huwa f'waqtu issa li namlu reviżjoni li naġġornaw dawn id-dispożizzjonijiet. Bħala rapporter ta' TENs nista' nassigurakom illi l-applikazzjoni ta' din id-direttiva, mill-applikazzjoni ta' din id-direttiva, issa wasal il-waqt illi namlu l-axħar ir-tokki għal din il-leġislazzjoni. U għalhekk importanti li niddiskutu dwar dan jiena naqbel bisħieħ mal-proposta tal-Kummissjoni li pass fid-direzzjoni tajba. Din hija xi ħaġa li rridu ninkludu fl-opinjoni tagħna naqbel ukoll ma' ħafna mill-kummenti illi għamel eh, l-abbozzatur tagħna. Naħseb illi il-proposta tal-Kummissjoni hija ġusta u fuqta. Kien hemm punt wieħed biss li xtaqt eh, inqajjem. Illi eh, għajjem xi dubji din hija dawn huma dwar emendi 7 u 10 il-proposti għal dawn iż-żewġ emendi. Hemmhekk qed issir referenza għall-iskadenza. Sabiex issir il-valutazzjoni ta' l-impatt. Għawek eh, nejdu tlet xur u jenatu kol illi wara jistaw jizdidu tlet xur oħra fuqom. Il-rapporter ġustament jeskludi proġetti ta' interess strateġiku illi jaqaw f'din l-estensjoni tal-iskadenza u għajjajt eh, li da ma jistax isir. L-estensjoni tal-iskadenza mandiġ tapplika għal dan it-tip ta' proġetti Heq nifima, nifmu jien dan il-punt. Inkunu qed impoġġu pressjoni żejda eh, inkunu qed impoġġu pressjoni biex l-Istati membri jagħmlu dawn il-proġetti li huma kommetew ruhom li jagħmlu. Spiss dawn eh, huma proġetti kbar u komplikati u għalhekk wieħed jista' jgħid illi forsi jista' jkollna il-possibilità illi iva jkun hemm essenzjoni ħalli nsibu pożizzjoni ta' triq tan-nofs bejn il-bżonn ta' rapporter illi ma jkunx hemm estensjoni tal-iskadenzi u fl-istess waqt però dawn ikun hemm ċerta livell ta' flessibilità għal dawn it-tip ta' proġetti. Jiena mandi l-ebda oġġezzjoni kontra din it-tip ta' emenda u li niġustifika din l-emenda Forsi se jkollna sempliċement daqsxejn lingwaġġ differenti. Madana kollu, naħseb illi irridu nirrifletu dwar dan il-punt fil-futur. Għalix, kif qed jiena nittama l-lum, jirnexxilna namlu l aħħar arranġar dwar id dokument ta' tentiz. Għalek, rridu, rridu kunem hemm koerenza bej l-opinjoni tagħna u dak illi edna fit-tentis. Madana kollu nejt proset lill-abbozzatur. Grazzi ħafna, Signora Meister. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qabel kollox, nirringrazzja ħafna lil, mina bozza dan ir-rapport għamel biċċa xogħol tas-sew tajba, din hija biss opinjoni iżda hemm ħafna oqsma li eh, jaffetwaw il din id-direttiva kemm fit-tentis u anka fil-proġetti transkonfinali u ma ninsewx anka settur ta' trasport. Dawn li IAs jitħlu f'dan is-settur. Ser fil-qosor il- anka jiena nixtieq nagħmel kumment dwar emendi 7 u 10, naħseb illi dawn kienu pożittivi. Inkunu qed ngħidu xi ħaġa pożittiva jekk ngħidu illi ma nafux kemm dawn ser jaħdmu fil-prattika, ma nistgħux u jekk naħna nitolbu li jkun hemm xi ħaġa li fil-prattika ma taħdimx, ma nkunux qed eh, nkunu ta' għajnuna, nkunu qed noħolqu problemi u komplikazzjonijiet żejda. Nifhem x'qal ir-rapporter għall-opinjoni, għaliex importanti illi t-tantis jimxu f'direzzjoni tajba minn għardew minn u forsi emmek ikun hemm bżonn ta' ħafna EIAs mhux waħda biss ma nafx għandna nagħmlu f'dak il-każ. Imbagħad kif qal dak li qal il-shadow rapport il-rapporter għal opinjoni kien tassew jagħmel sens u kien fuqtu. Is-sur Kramer Għal darbohra jina nisht eh, nirringrazzja l-Sur Kuxkiri, da kollu li qal kien tassew pozitif. Issa, eh, l-applikazzjoni transkonfinali tal-IAs u dan huwa fattur essenzjali kif ħareġ mir rapport Iżda hija naraw li huwa importanti illi ikun hemm konformità, irid ikun hemm regoli uniformi. U għalhekk iridu nisħu fuq dan il-punt anka l-effetti fuq it-tibdil fil-klima dawn ukoll huma importanti għalina u l-effetti fuq il-biodiversità ukoll iridu jiġu ikkonsidrati. 20-30 ilu dawn aspetti ma kienux importanti iżda issa kif qed tajjeb inti e, sirna ħafna aktar konxi u kellna summit dinji dwar tibdil fil-klima u il-bżon li nindirizzaw dan l aspet għadu emmek. Bat li IAs mandomx imorru l-lin mill-fat mil, mil, li ma jikonsidrawx l-spejjes aħna għanna Eh, esperjenzajna dan, jekk li IAs jiġu applikati, id-diffikultà jekk aħna nisħlu fi spejjeż żejda niltaqgħu ma' ħafna aħħar ta' dan li għajja, għalhekk importanti li jkun hemm pjanar tajjeb. Dan għall-interess kollu tagħna. U mbagħad it-turiżmu ovvjament għan esperjenza mill-passat illi uh, eh, nistaw inkisru il turizmu Importanti illi il turizmu ikun sostenibli jista' jkun hemm benefiċċji fuq medda qasira ta' żmien, iżda mbagħad fuq medda twila ta' żmien ikun hemm iktar ħsara li ssir fuq l-ambjent nagħmlu flus, profitt għal ħames għaxar snin, iżda fuq medda ta' 40 sena mbagħad ikunu qed nitilfu. Għalhekk huwa importanti kif qalet is-sinjora ma jixter qabli, Aħna favur it-turizmu, aħna maħniġ biss, eh, mux tabxejn aħna il-Kumitat għat trasport u il-turizmu. Umbat fil-konferenza fil-Danubju jina l-tqajt ma' eh, kollega mill-Bavarja u li kien sintku li qal li wara 30 sena fil-Danubju il-sistema ta' drenaċ għawek qed titjieb. U però li kiku kienem sistema ta' EIA li saret fil-lokalità ta' Strawling, għammek allura ma konniex nfaċċaw il-problemi illi kienem. Però il-rapport huwa pass fil direzzjoni tajba bla dubju. Grazzi ħafna is signora Foster. Grazzi, Sur President, grazzi ħafna l rapporteur Sempliciment zewċi u tlet punti li xtiq namel. L-ewwel qabel kollox, b'mod ġenerali naħseb li l-istati membri qed jirnexxilhom jagħmlu EIAs tajjeb ħafna. Ir-raġuni huwa għaliex eh, kien hemm daqsxejn flessibilità fis-sistema għaliex ovvjament stati membri ser jkollhom proċeduri differenti fis-setturi ta' pjanar, fl-awtoritajiet nazzjonali tagħhom, eċċetera. Naħseb li l-mira ta' dan il-proċett huwa illi nippruvaw niffaċilitaw l-affarijiet u għalhekk tkellimna dwar networks trans uh, uh, konfinali Ewropej. Issa jiena għandi xi tħassib dwar il-kontenut ta' dokument tal-Kommissjoni illi fuq fuq jider sabiħ u bħal donnu one stop shop issa meta wieħed ħares fih lejh bir-reqqa naraw xi komplikazzjonijiet. U għadfiċ li ħafna illi taqqat l-aġenziji kollha f'daqqa u jekk eh, tipprova tagħmel dan qatt mu ser ikollok, qatt ma tkun tista' tniedi proġett, Bla dubju hemm xi diffikultà b'dan kollu. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll illi inwessaw l-ambitu f'dak li huwa screening. Nasseb sempliċement bħala eżempju nista' ngħidilkom illi fir-Renju Unit kien hemm 2700 eh, proġett fejn eh, dan il-valutazzjoni tal-impatt qed eh, isiru. U jekk inti tikkonsidra eh, il-proġett iż-żar wieħed jista' saħan sitra il-ħaq ma' elf proġett fir-Renju Unit biss, dan huwa impossibbli huwa kompletament assurd, ma nistgħux inkunu daqshekk preskrittivi. Jekk qed inħarsu għal bini ta' toroq ġodda, affarijiet ta' dawn it-tip, ovvjament dan huwa għaliex wasalna għal e IAs, iżda jekk inti tkun qed tibni trejqa żgħira xi bypass sekondarja, ma nistgħux nippretendu illi jkun hemm EIAs. Jew eja, ngħidu illi jkun hemm l-awtoritajiet lokali illi jkunu qed jagħmlu EIAs. Imbagħad punt ieħor, aħna ma nistawx eh, nappoġġaw dan l-irqaqat tanzar. Irridu eh, nikkonsidraw u koll eh, min jaħdem tant mill-viċin ma dawn l-autoritajiet lokali. L-aħar punt, Sur President, nishtiq nqajjem huwa illi meta inti tkun qed titkellem dwar esperti akkreditati bla dubju fir-Renju Unit u bħal stati membri oħna għandna esperti tekniċi li huma rispettati ħafna Uhu, ġela darba inti titkellem bil tuża l-kelma accredited, inti tkun qed titkellem dwar sistema ta' licenzjar. Inkunu rridu ndaħlu din it-tip ta' sistema. U dan, jekk namlu dan ikunu qed inkunu wisq preskrittivi. Na naħseb li fir-Renju Unit is-sistema li għandna hija eh, bsaħħita rigoruża, għandna EIAs b'saħħithom tajbin u il-persuni qed jagħmlu persuni kompetenti qed jagħmlu deċiżjonijiet tajbin. U ma nħossux illi hemm bżonn inkomplu iżidu l-affarijiet u anka nikkomplikawhom. Mbagħad eh, Finalment, nishtiq nerġan nirringrazzja l-darbohra, is sur il-rapporter, is sur kuxkiri għal l-rapport eċċalenti tijaw. Grazzi ħafna, issa minnaħa tal-Komissjoni, is sur Pazzis. Iva, grazzi ħafna sur President, jina ser niprofa fil-qosor, nixtieq infakkarkom illi il-miri tal-Kummissjoni dwar din id-direttiva l ewwel qabel kollox biex inżidu l-ħarsien ambjentali. U hekk eh, nafu l-impatt li dan kollu fuq it-turizmu. Tieni punt kien ukoll illi eh, naraw dak li nirfinaw l-iskop sabiex eh, kull stat membri kollu l-istess regoli u jkun hemm livell ikbar ta' armonizzazzjoni. Ġifiri il-Komissjoni tilqa l-emendi li saru missur rapporter, aħna eh, sodisfatti l-unika tħassib u għadwar emendi 7 u 10. Nifmu li forsi għawakaw il-kwistjoni ta' proġetti ta' importanza strategika dawn iridu jiġu definiti fid-dettal U dwar l-estensjoni ta' tlet xhur nifmu il-ħsieb wara dan iżda bat irridu nħarsu wkoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Mbagħad dwar punti oħra li tqajmu fir speċjalment dwar nuqqas ta' flessibilità jew e, il-ħafna e, obbligi li tqajmu mill-Onorevoli Foster. Uh, nistaw nejdu illi din tista tkun sabiex tindirizza proġetti kbar għaliex il-fat li kunem ambitu eh, mandatorju ta' bil-fors Dan huwa mod kif aħna nifrankaw ħin u spejjeż eh, għall awtoritajiet pubbliċi barra minn hekk eh, dan l-iskop eh, obbligatorju jkun jista' jindirizza setturi bħal punt importanti bħal tibdil fil-klima u l-biodiversità. Għalhekk aħna qed nitolbu li jkun hemm skop obbligatorju. Mbagħad dwar il-punt li tqajjem dwar l-esperti dan huwa artiklu 5 tal-proposta E, l-esperti akkreditati hija waħda mill-asliet li qed impoġġu lill-stati membri għal IAs. Hemm ukoll il-possibilità li jkun hemm kumitati ta' esperti. Iżda mill-aspett tal-Kommissjoni artiklu f'artiklu 5-3 ridna niżguraw il-kwalità tal-IAs. Jekk ir-rapport tal-IA ma jkunx mħejji b'mod tajjeb mbagħad jinqalgħu kwistjonijiet iktar il-qudiem minn autoritajiet kompetenti li kolom jieħdu. U jekk dawn ir-rapport ma jkunux ta' kwalitajiet tajba jkun hemm ħafna litigazzjoni. Għalhekk huwa importanti illi eh, tifmu għaliex aħna daħalna dan f'artiklu 53. Ovvjament it-terminu accredited jista' joħloq xi eh, problemi iżda fl-istess ħin intom għandkom biżejjed flessibilità bħala stat membru illi tamlu eh, tagħmlu dan. Però il-kwistjoni tal-kwalità tassew importanti. Grazzi. Mr. Cushier, anything you want Grazzi ħafna, Sur Kuxkir, ħaġa tixtieq tgħid. Grazzi, Sur President. L-għanet nixtieq eh, illi nir-ringrazzjaw lill-kollegi eh, tiegħi għal kontribut validu siwi utili tagħhom. Eh, Sanuħu konsiderazzjoni il-kummenti, il-suġġerimenti tagħhom, speċjalment fuq l-emenda 7 illi il-punt prinċipali huwa kemm jista' jkun li ma jkunemx it-tardjar tal-proġetti Ehm, u sadat tant nibqa dispost li jkun hemm aktar diskussjonijiet jekk eh, il-kollegi tiegħi jħossu li jekkum meħtieġ biex intejbu din l-opinjoni. Nixtieq biss infakkar il-kollegi tiegħi illi id-deadline għall-emendi huwa qasir u ċore jgħalaq fl-4 ta' Ġunju. Nifem li żmien huwa limitat imma napprezza hekk il-kontribuzzjonijiet jew xi diskussjonijiet min-naħa tagħkom isiru fl iktar żmien possibbli. Grazzi ħafna. Thank you very much. Can I... Grazzi ħafna fakkarkom illi l-iskadenza għall emendja l 4 ta' ġunju. Eh, fit-18 eh, ta' ġunju il-vot fil-Kumitat ta' Trasport u bat eh, fl-10 ta' Lulju. Ġifiri, l-ewwel skadenza hija l-4 ta' ġunju għal tressi ta' l-emendi. Issa kollegi ninsab f'daqxejn dilemma għaliex ninsabu fil-fatt eh, qabel l-agenda tagħna u rapporter għal eh, għal mm, punti li jmiss għal punti li jmiss eh, mhux hawnhekk. Allura jiena nissuġġerixxi lil lew nibdew bir-rapport ta' Sur Danelis u mbagħad ngħaddu bil-rapport ta' waraj qabel. Mela għalek nibdew bir-rapport ta' Sir Danellis. Em min eh, ma jaqbilx ma din il-bidla fil-agenda? Għalek, eja nibdew bil-rapport ta' Sir Danellis, kullħat kontent? Tajib, mela nibdew fil-punt li jmiss it kabir blu. Is-Sur Danellis. Mela, dwar l-emendi li u mill-kollegi m'għandix wis xinejt. Um, 131 emenda dwar is-suġġetti kollha f'dan ir-rapport. Ħafna minn dawn l-emendi, il-maġġoranza vasta tagħhom, huma fil-konformità ma' dan il-rapport, imorru fl-istess direzzjoni ta' dan il-rapport. Flimkien u kol ma' Shadows li nir nirringrazzja għal ħidma tagħhom illi ippermettilna illi naslu għal 19 l-emenda ta' kompromess. li nishtiq u huwa illi konna test illi mhuwiex wis ikkomplikat, illi mhux eh, twil wis eh, nishtiq u xaġi iktar konċiża. Li interessana huwa illi ħafna mill-emendi jiffukaw fuq il-fatt li aħna rridu nikkonsidraw l-ambjent meta nkunu qed nitkellmu dwar l-iżvilupp ta' attivitajiet marittimi kummerċali. Għalix l-ekosistemi huma tassew sensittivi u wara d-dibattitu li li għadu kem kellna ma nirridux ma nistawx ninsew illi attivitajiet pa' turizmu għandhom jirrispettaw il-kwalità ta' l-ambjent, hemm serje ta' emendi, numru ta' emendi dwar politiċi settorjali l-pjanar marittimu illi ħafna kollegi huma favorih u anka favur il-proposta tal-Kommissjoni dwar dan il-punt. U nixtieq uh, nisħaq illi ħafna minn dak illi ser isir fil-tafir għal-minerali irrit iħares l-ambjent eh, tal-bahar. Irridu nikkonsidraw ukoll żewġ opinjonijiet oħra mill-Kumitat Pesh u eh, mill-Kumitat eh, għall-Iżvilupp Reġjonali u dawn jasbaw kol bħalna. Nixtieq ngħid ukoll illi numru kbir tal-emendi kienu jirrigwardaw ukoll il-kwistjoni l-gżejjer. U eh, l-speċifiċitajiet li huma assoċjati ma' dawn il-gżejjer viżavi il-reġuni eh, tal-kontinent. Nishtiq nirringrazzja lill-kollegi eh, għal kooperazzjoni tagħhom u lil dawk kollha illi ikkontribwew għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna l-rapporter hemmhekk is-sur kun ma nafx jekk jixtieq jitkellem għandhom fisem li pipi jew le. Donnessa bidilna l-affarijiet. Iva, fil-fat, nishti uh, nirringrazzja l-rapporter. Dan huwa rapport importanti illi imur fil fil-direzzjoni ta' kif ħan trattaw il-tkabir il blu. Għandu xieqsam mal uh, ma' settur marittimu, l-aspett reġjonali u anka il-settur tal- tal-vapuri. Li wieħed isib bilanċ mhux dejjem huwa faċli, anzi huwa diffiċli. U naħseb illi Sur Danellis irnexru jagħmel dan b'mod tajjeb aħna nappoġġaw il-rapport tiegħu. Huwa importanti ħafna illi ikollna valur miżjud għall-Ewropa. Ħafna mill-Istati membri huwa diffiċli li wieħed jikseb dan. Importanti illi naslu għat kabbir. U bla dubju l-ekonomija marittima hija tassew importanti aħna nappoġġawha. Grazzi ħafna s-Sinjura Majster għal-Liberali. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l-Sur Danelis għal biċċa xogħol eċċellenti li huwa għamel u aħna timna tajb ħafna miegħu bħala Shadows. U bħassur kun jiena intanni illi it-kabir blu huwa importanti. Jiena ġejja mill-istess jena neħx fl-istess zona fejn mm, kienet tgħix is-Sinjura Merkel u kik la e, e, e, u meta ġim soqsililek x'kont tagħmel kieku mintix ma tkunx tkun responsabbli mit-kabbir ekonomiku fl-Ewropa hija qalet nindirizza s-settur marittimu bla dubi dan huwa importanti ħafna għalina propju il-ġimgħa li għaddiet jiena kont f'Malta għal ġurnata um, ehm, internazzjonali marittima, jiena tkellimt fid diskors tal-ftuħ u għal darbohra referejt uh, għal referejt għal rapport tagħna u għal aspetti uh, li fuq qed nitkellmu. Bla dubju hemm ħafna potenzjal hemmhekk. Il-ġimgħa li għaddiet ukoll kont ma' studenti uh, qed nistudja il dwar il-teknoloġija marittima u s-sostenibilità U fil-fatt din il-politika tagħna hija bbażata fuq is-sostenibilità għaliex aħna kunu nistgħu nibqgħu nisaw l-ibħra tagħna fil-futur jekk aħna issa nittrattaw il-baħar b'mod eh, sostenibbli sostenibli li ħares l-ambjent. Il-bira eh, il-tqajna wkoll mal-kollegi biex nitkellmu dwar il- Eh, dwar ċerta kompromess u fil-grupp tiegħi nista' ngħid illi bl-eċċezzjoni ta' żewġ kompromess aħna naqblu mal emendi kollha. Naħseb li huwa rapport tajb ħafna. Issa, ma nafxek is-sinjura Foster tixtieq titkellem għannom ta' Sur Zimmer jew le. Fil-fatt, e, nitħan nitkellem għannom ta' Sur Peter Van Dalen bħala shadow rapporteur. Mm, fil-fat kena ftit punti, musser nqot nidħol fil-dettal. Iżda għanna tħassib dwar il fat li dan dawn l-emendi huma wis preskrittivi. Eh, mhux għax ma nixtiqux kooperazzjoni transkonfinali għax dimpla dubju hija importanti ħafna. Iżda nixtiequ ma nixtiqux, nixtiqu approċ iktar ibbażat fuq il-kooperazzjoni, eh, mhux fuq livell eh, leġislattiv. Ġifieri li nixtiequ huwa afas wiesa tajjeb billi feħdanu jaħdmu l-istati membri iktar milli regoli eċċessivi. Din hija l-opinjoni ġenerali tal-ECR. Nixtieq però b'mod ġenerali nirringrazzja l-rapporter għaliex bla dubju għamel ħafna xogħol u xogħol tajjeb. Mbatt, tħassib eh, ġenerali li nixtieq ngħid huwa li aħna ovvjament rridu nkunu sostenibbli. Jiena nnifsi ġejja minn gżira, iżda eh, rridu wkoll eh, nażlu l-approċċ ġenerali tajjeb. Grazie ħafna, Sur President. Of course, exactly right. Grazie ħafna. Ma ħsibx li għanna ċaħat minn mill-kommissjoni. Sur dan għal sforsi jishtiq jizid ċaħġa. Għem zewċ punti li nishtiq namen. Jidir li l-ekonomija li l-problema prinċipali li għanna l-ekonomija Ewropea hija il-telf fil-kompetittività għax kważi f'kull settur. U l-fat li l-ċentru tal-ekonomija qed jisposta lejn il-vant u lejn il-nofsenar tal-Ewropa. Dawk li ġew qabelna fl-Ewropa forsi kienu organizzati aħjar minna, mu ma maridux biss eh, ma kienu bżon biss li kem ikampaw, ma xtaqu li jizviluppaw. Imma għanna sfida importanti meta eh, aħna għat niprovaw, nirkupraw il kompetitivita nreġaw l-ura fuq il-settu marittimu. Il-Kommissjoni eh, offrit ħafna setturi bħala parti mill-istrateġija tagħha. U hemm ħafna vantaġġi li għandhom xaqsmu mal-baħar. Li ħaj permettinna li aħna niskappaw minn din il-kriżi jekk irnexxinna sew. Eh, u dinas huwa aspett fej potenzjalment eh, e nistaw naħolqu ħafna mpiegi. U naħseb li dan hija realistika għax nixtieq nirringrazzja lill-kollegi kollha li li għenuni biex jippreparaw eh, dan xogħol u nixtieq nirringrazzja s-segretarjat ukoll issa Sur Taylor. Aħna eh, eh, biddinna l-ordni għax mm, ma kenniex in-nies tal-punt ta' qabel. Ma nafx hekk forsi tixtieq ta' jkommenta xi ħaġa fuq is Sur Danelis. Grazzi ħafna. Fil-qosor, grazzi l-rapporter, kontent li u seta eh, jaċċetta ħafna mis-suġġerimenti eh, li huma tajbin fil-kompromessi tiegħu. L-infok prinċipali fil-grupp tagħna huwa li aħna nisqu fuq il-bżonn tal eh, ħarsin ambientali dak meta niġu għal attivitajiet ekonomiċi u attivitajiet marittimi. Aħna nħossu li l-proposta ta' kommissjoni eh, mhix adekwata f'dan is-sens. Dak l għandu jaqsam il-tkabbir blu. Huma pjuttost kontra s-sostenibilità u iżjed favur it-tkabbir. Tajjeb iħożin. Il-kunċett ewlien għalina huwa kemmu sostenibli il-tkabbir blu. Għarfin suratanis tal-prinċipju ta' prekawzjoni għax eh, kif insibuh fit-trattat u li il-kunċett ta' attività ekonomika mandiġ tiġi prioritizzata fuq is-saħħa tal-ambjent marittimu. Imma verament Eh, nemnu fil-kooperazzjoni transkonfinali, evidentement l-ibħra ma jafux, ma jarfux frontieri, imma fl-istess ħin ma nħossux fandu jkunem eh, regoli eh, komuni, uniformi u li daw għandhom jiġu applikati f'kull ċirkustanza reġjonali. Scrapping tal papuri jisir f'ċirkustanzi verament li ħazbuna, għanna bżon nisqu iżjed fuq il reċiklaċ u l-użu miġdid tal-materja prima u li jkollna turizmu sostenibbli li tinkorpora eh, il-turizmu. Il-baħar eh, għandu 70% tal-superfiċi tal-dinja tagħna, allura importanti li jkollna turizmu sostenibbli Fidaw il-prinċipji, sfortunatament aħna nħoss li ma nistawx naċċettaw il-kompromessi 5 u 16, dak kull ma kelli xinajt. Ok, thank you very much. Grazie ħafna, napprezza li eh, eh, għamilna kollox naqrata taħt fuq, imma eh, nesċinna namlu xol malaj. Għalek infakkalkom il-votazzjoni fuq daħas sirada jien nixtieq nieħu l-opportunità biex nilqa' fostna għanna 16 student mill-Università ta' Kassel li qegħdin fuq wara u qegħdin wara stedina minn Sinjura Weiler mill-SND. Eh, nilqakom fostna u nispera li s-sibu eh, xċerta mill-taħdidiet ta' interessa għalikom. Dal-ħodu għedin netfajn pjuttost fuq l-ibħra, eh, għedin mbaħru biex najdu għek il-komitat. Mela issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. L-opinjoni ta' Sur Panjol tal fuq il-gassijiet ġil fidek. Grazzi ħafna. Mill-26 ta' april meta kena l-skadenza tal-lemendijin ovvjament ikkuntattjat lil eh, shadow rapportes biex nippruvaw ikon naslu eh, għal kompromess fuq il-kwistjoni tal gassit florurati baffetta serra. Jien nixtieq nirringrazzja lil eh, rapportez il-shadow rapportez għal il li aħna wasanna għalih nesċenna niftemu fuq il-11, 13 u 19 kif ukoll l-annes 5. L-emenda numru waħda tkopri l-artiklu 11.4 u tkopri l-emendi 19, 76 sa 91 u premessa 7. l-emenda tippermettilna sa l ewel ta' jannar tal-2000 li inżommu it-tamir esistente li għandu il-gassijiet HFC. Ġifiri, aħna n-tatu periodu ta' tranzizzjoni għal dawk li jużaw il-tamir ta' refrigerizzazzjoni li reċentement investiment investew f'ċerta uh, unitajiet u bekk ma jkun hemmx ħela. L-PP. Uh, L-UCR e il-grupp SND Walde u nisijar kolla favur l-emenda li jmissu fuq l-artiklu 13 u jkopri wkoll emendi 93 u 94. Dan din l-emenda tippermettilna li aħna ninsistu li jkun hemm tnaqqis tal-marketjar tal daw il-gassijiet u ma nfakru wkoll il-Kommissjoni eh, għandna fuq is-suq alternativi li huma teknoloġikament eh, possibbli u li fl-istess ħin għandhom livell ta' sigurtà u li huma viabbli ekonomikament. Din l-emenda hija appoġġata mill-grupp Essenti Alde Hodor Gui e UCR. E l-emenda tlieta għanda l-emenda tlieta, l-artiklu 19 eh, tlieta, subparagrafu tlieta, u tkopri l-emendi 23 eh, u 115. Din l-emenda Tati valur miżju ta' regolament fejn tajt li il-rapport ġenerali fuq l-effetti ta' dan il-regolament għagġu publikat mill kommissjoni 30 ta' Deċembru 2022 eh, eh, minn flok 2024 eh, kif ġi suġġerit oriġinarjament fit-testa kommissjoni. U dan il-rapport għandu inkludi previżjoni għal talba 2022-2027 minn wara 2030 kif jissuġġeri dan huwa appoġġjat mill-gruppi politiċi kollha fil-kumitat. L-emenda kompromess numru 4 għata opri l-annes 5 u l-emenda orali 1 u l-emendi kol 29, 30, 130, 135 dwar kwantitajiet massimi ta' gassijiet fluorurati li produtturi eh, u importaturi jistaw poġġu fuq issu kull sena. Dan ovvjament kien eh, suġġetta ħafna dibattiti, ħafna taħdidiet, għax eh, kien hemm opinjonijiet differenti ħafna, ma rnexxielna naflu kompromess li bekk ġi stabiliti miri ambizjużi, ma tipprimettu fl-istess ħin li l-industrija tkun tista' tadatta ruħa għal huwa mill PPSND għalli u l-ICR. Għalhekk biex eh, nagħmel reazzjon taħna ħanifataw fuq dan it-tekst għada sa fejn fien għal 19. Jiena sa fejn fien ukoll huwa più o meno dik l-ess più minn l-istess ħin, imma l-kapacità tiegħi biex norganizzaru ħil dak huwa ħin u naqra strombla llum. Issa ngħaddu għal Surbanki għall-IPP. Minix is szeretném megköszönni Pányi úrnak az egyeztetés. Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja sur Pányi għax xogħol ta' preparazzjoni li għamel għax verament kien effiċjenti biex sab konsensus u aħna prezentajna diversi proposti li il-rapporter seta jaċċetta aħna nappoġġaw l neħħija ta' daw l gassijiet fluorurati imma l-istrumenti għandhom ikunu eh, livell ta' sigurita u ma ma jwaslux għal infiq eċessiv għal konsumaturi fil-kas li huma eh, għandhom bżonn jgħaddu minn sistema l-oħra. ma jaffettwax eh, l-aspetti kollha dan ir-rapport dak li huwa politika ta' trasport. Mbagħad aħna effokajna fuq eh, l-conditioning tal-mezzi ta' trasport. Mostani szabályozás hatája alól hasonlóan a villamos energia szolgáltatás területéhez, hiszen azt gondoljuk, hogy a villamos energia... Eh, dak li xjaqsam l-aeroplani u koll aħna nħossu li dak li huwa ġenerazzjoni ta' enerġija m'hemmx alternativa teknoloġiċi. Allura ma nistax eh, għatu garanzija li nistgħu nbidluhom eh, il-Grupp Popolari ħajappoġġa tlieta minn dak li ġej offrut. Eh, numru 2 ma nistax nappoġġawha għax aħna għandna perspettiva differenti. Huwa perspettiva pjuttost differenti, aħna ma nixtu għan eh, hemm eh, flessibilta issa dwar il- il-valur tal-daw il-gassijiet aħna għanna bżon nieħdu nota tal-gassijiet uħra li jistaw niġżu kol mill-lat eh, industrijali u ekonomika nħinu nota ta' dan. Grazie, signor Meister. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an Herrn Pagno für die, für die Arbeit, auch für die gute Zusammenarbeit, die wir da hatten. Grazie President, grazie l rapporteur, a xogħol eċċellenti li Amel, importanti li E, nivitaw li nużaw il-gassijiet ta' fett serra florunati għaliex ħafna iktar perikolużi mill-CO2. Irridu naraw x'nistgħu nużaw u x'alternattivi nistgħu nużaw. Ma ħafna drabi dan ikun diffiċli li ssib sostituti. L-alternattivi ħafna drabi e, jihdu n-nar malajr e, u għalhekk irridu noqogħdu b'sebajnejn biex ma nħolqux perikli biex namlu tajjeb u ma nużawx dawn il-gassijiet. Għalek ħdimna fuq kompromessi, nistaw napoġġawhom dawk li ksibna, iżda rridu naħsbu jekk l-alternattivi u ser ikunu disponibbli fil-pront. Per eżempju, l-air conditioning fil-ferroviji, eccetera, u kif qalet ix xedow tal-PPE. Jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet jew derogi għal grupp tiegħu anke għall-ispazju u għas-settur tas-saħħa u grupp tiegħi se jappoġġa dawn. Importanti li niksbu ħafna progress f'dan il-qasam speċjalment tat trasport ta' tkessi eh, ta' trasport, ecc. Grazzi. Tlift il-buttuna għal-moment, skużani, President, Sur Taylor. Grazzi nir-rapporter xogħol li għamel naħseb li kien hemm spirtu tajjeb ta' kooperazzjoni biex nimxu l qudiem fuq dan ir-rapport. Kienet opportunità sabiex nieħdu azzjoni ambizzjuża biex niżguraw li nżommu mal-miri li għandna għal roadmap biex nimxu lejn ekonomija b'użu baxx tal-karbonju kompetittiva sal-2050. Naħseb li kien hemm l-opportunità imma ħaġa ta' niket li din l-opportunità maħtafniex. Il-settur ta' trasport għandu rwol xjaqdi. Iżda punta di li dan il-rapport ma jmurx li l-in bizzejjed biex innaqsu l-emissjonijiet tal-faham u il-gassijiet fluorinati Ma tantx hemm bżonn iktar riċerka u studji biex niverifikaw dak li diġà nafu li għandna bżonn huwa passi konkreti biex neliminaw u niprojbixxu dawn it-tip ta' gassijiet mill-aktar fis possibbli. Nafu li hemm diġà alternattivi effettivi li jeżistu fuq is-suq. Azzjoni ambizjuża hija fl-interess ekonomiku tagħna u hija opportunità biex nappoġġaw l-imprizi żgħar u ta' daqs medju li jipproduċu teknoloġiji ta' sostituti għal dawn il-gassijiet fl-Ewropa unek. Il-kimiki HFC huma fidejn il-kumpaniji multinazzjonali bħalma nafu prodotti fiċ-Ċina. Aħna ħdimna biħġarna fuq l-emenda erba biex nipruvaw nixbu kompromess, iżda sfortunatament n-nuqqas ta' ambizzjoni eh, ma waslitx għal tnebbiħ u għalek mux ħanapoġġaw l-emenda numru 4. Grazie President. Signora Foster, naħseb ħat titkellem fisem Sur Zile, ruxek. Sibta zoġ da darba. Għandu xie kummenti xie għamil imma jider li kellu xie kontrattempu ma seta ċiġi għawn. Diffiċ li dal-ħodu. Sanaraw. Xorta wahda. Grazzi li rapporter xol siwi li għamel eh, dokument komplikat fl-opinjoni tijaj, diffiċli, għalix ma naħsibx li aħna xi ehm, xjentisti tal-kimika u nifmu wis fuq dan is-soġġett. U nafu li dan huwa xogħol li jenna nippruvaw nagħmlu għal snin twal biex nippruvaw innaqsu u rrażnu l-użu ta' gassijiet tal-effett serra florinati. Naħseb li aħna qegħdin nappoġġaw dan l-approċċ u mixin fid-direzzjoni tajba anke fir rigward it-taħriġ u ċertifikazzjoni fl-artiklu 8. L-artiklu 11 jidher li hemm kunsens wiesa għalih ukoll fuq il-limitu ta' daqs għal din il-proibizzjoni fl-qasam ta' servizzi. Imma anke fl-artiklu 13 naħseb li hemm il-kwistjoni ta' din il-perjodu biex tibda tnaqqas l-użu ta' dan il-gassijiet u anke l-artiklu 18 fejn qed titkellem dwar il-ġbir tad-dejta tal-emissjonijiet u anki skemi ta' importazzjoni komplikata ħafna u diffiċli. Imma naħseb li hemm poċ wiesal dan, mod ġenerali. Fejn hemm tħassib kbir huwa l-proibizzjoni possibbli għal prodotti ġodda u alternattivi għal proibizzjoni għal miżati fuq dan il-prodotti, eccetera. Mekk hemm diffikultajiet. Bħala kompromessi, aħna bħala grupp u wieħed mill-kollegi tiegħi tar-Renju Unit għandu xi diverġenzi taħsieb iżda nistgħu nappoġġaw l-kompromessi wieħed u tnejn imma mhux nappoġġaw kompromessi tlieta u erba', tlieta f'dawk id-dati kollha u erba' f'dawk il-perċentwali kollha. Jiena xettika dwar il-perċentwali. Tidux bħal offiża imma l-Kummissjoni ħarġet perċentwali diffiċli u tant huma preċiżi u tant huma eżatti fuq id-dati li jiena laqas nista' nemmen kważi kważi biex qed ngħid ma stax kollokan, imma li toqgħod timxie bil-pinna u klamar fuq il pereżempju 63% jew 31% eżatt kif ħajr nexilek? Naħseb li diffiċli ħafna jien. Umbat irridu nipruvaw u emendi, fiduċa tajba, u noħorġu bċifri, u ma aħjar minn ċifri oħrajn li diġa għanna ma tantx naf jien, ma tantx naħseb jien, u għalhekk irridu nagħmlu l-affarijiet bħala kumitat flimkien. Tkun interessanti anke mal-kumitat envin naħdmu jitfit, iżda kollox ma kollox, kifet għanna problemi dwar il-phasing down biex naqsu dawn il-gassijiet u anke biex nsibu sostituti alternativi għal-jom. Mhix impossibbli imma rridu nqisu wkoll dawn in-negozji li serħu fuq dawn il-prodotti. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun użaw sustanzi u gassijiet li ma jniġsux, imma rridu naraw kif ħajjimxu l-affarijiet u anke meta nqisu l-kompetenza ta' trasport li għandna. Grazzi mill ġdid l-rapporter. Jekk jogħġbok? Signora Wills. Grazzi. Il-Kummissjoni fil-fatt taħseb li mhix biżejjed stringenti li jkollna l-gassijiet florinati jew taf l-effett serra, li huwa importanti huwa li jkollna projbizzjonijiet ċari u modi kif inrażnu dawn l-użu ta' dawn il-gassijiet. Jiena rassaqt emendi f'dan ir-rigward. Il-gassijiet tal-effett serra florinati ħaj jiġu sostituti Ehm, sal-2015 u zikultant b'eċċezzjonijiet sal-2020 u anke xi kultant għal data iktar li l minn hekk. Ħafna drabi diffiċli u jkun kważi mhux fattibbli li tagħmel dan. Allura li neħtieġu huwa li nevitaw li r-rekwiżiti jiġu mdajfa. Hemm ħafna fatturi li jitlu fis-seħħ imma jistgħu jinbidlu daw l-affarijiet jekk inti iġib dak li jkun daru mal-ħajt. U għalhekk trid tara kif ħatamel li tintroduċi projbizzjonijiet u modi biex trażżan l-użu ta' dawn l-affarijiet biex ma jkunx hemm investimenti f'impjanti ġodda li jproduċu dawn il-gassijiet. Ġala darba nkunu stabilejna x'ikunu l-projbizzjonijiet, dak li jkun jadatta l-produzzjoni tiegħu skont id-domanda fuq is-suq. Il-projbizzjonijiet f'tipi ta' situazzjonijiet bħal dawn jikontribwixxu mhux biss favur l-ambjent imma biex ikun hemm ukoll sigurtà fl-ippjanar eċetera. Projbizzjonijiet u trażin ta' dan it-tip ta' gassijiet jaħdmu biss jekk ma jkunx hemm wisq diskrepanzi fejn dak li jkun jekk ma jgħaddix mill-bif jgħaddi mit tieqa u jdur mal-liġi. Għalhekk irridu nagħtu l-opportunità lill-istati membri biex ma joqogħdux jestendu ħafna derogi Naħseb li nistgħu nsibu bażi komuni, pożizzjoni komuni fuq dan ir-rigward. Ir-regolament ser jikseb l-anijiet li qed jistabilixxi jekk nalqu il-diskrepanzi legali li hemm kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Erġajna għall kummissjoni issa, Sur Rajn minn DG Klima. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Mhux fuq l-affarijiet marittim, imma insomma. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport, grazzi għad diskussjoni ma nistax nikkommenta fuq il-kontenut tal-emendi ta' kompromess għaliex aħna ma rajnihomx għalissa. Bħala prinċipju kien hemm kwistjonijiet li ġew diġà diskussi bosta drabi, per eżempju fuq il-projbizzjoni, jew it-tnaqqis tal-ambitu ta' din id-dispożizzjoni, forsi din tista' tkun utli, iżda f'dan il-kuntest infakru li l-ambjent se jibbenefika minn din il-miżura u dan biex verament jibbenefika jiddependi fuq id-data li ser iddaħħal biex naqqas dawn it-tip ta' gassijiet biex verament nkunu effettivi. Fuq l-iskeda biex nraznu u naqsu dawn il-gassijiet, il-phasing down, naħseb li hemmhekk irid nispjega kif nistgħu noħorġu b'ċifri daqshekk preċiżi. Aħna bnejna dan fuq skeda għabbażi ta' studju estensiv ħafna li kalkula l-stennijiet u talbiet u domanda għabbażi ta' disponibilità ta' prodotti alternativi li jkunu effiċenti fl-użu tal-enerġija u disponibli fuq is-suq mod kummerċali. Meta toħroġ bil-evalwazzjoni tal-impatt li huwa disponibbli fuq l-internet, dan ġim faħħar saħan sitra mill-bord tal-evalwazzjoni tal-impatt tal-Parlament. Meta tibni skeda bħal dan u tkejjel fuq modell bħal dan, trid iżżomm mar-riżultat aħari. Biex bekk imbagħad tiddeċidi tieħu pereżempju 60% u sidher bħala ċifra sabiħa mentri mbagħad li ta' 60% forsi ma tkunx daqshekk kredibbli. U għalhekk tara ċifri daqsxejn mitfu għal hemm hawn, imma dawn ibbażati fuq modelli baż eh, tajbin u validi. Ħadna approċ biex inqisu wkoll dak li hemm eżistenti bħala teknoloġiji xem disponibbli fuq is-suq u aħna qed inkomplu nibnu marżni ta' sigurtà plawzibbli għax ir-realtà turina li l-affarijiet jiżviluppaw, eh, jevolvu u t-teknoloġiji tagħna jiżviluppaw malajr ħafna. U anke meta tkun qed kejjel data disponibbli pereżempju fl-2008 meta bdejna dal-proċess kollu, titqis l-affarijiet biex bekk ikollok iktar disponibilità meta mqabbel mal-data tal-lum. U għalhekk bnejna iktar punti fuq il-marġni ta' sigurtà fil-proposta tagħna u dan nanqishom nqisuhom meta nitkellmu l-passi ta' phasing down. Grazzi. Grazzi ħafna sur Panjo. Tixtieq iżid xi ħaġa? Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja l shadow rapporters kollha u t-teams kollha tagħhom għax-xogħol li wettaqna. Naħseb li kif qalu kellima qabli dak li rnexxinna nagħmlu hawnhekk huwa li niksbu bilanċ tajjeb. Ovvjament dak li għanna bżonn huwa li niksbu progress anke fir-rigward il-ġlida tal-effetti negattivi negattiva tal- gassi tal-effett serra florinati u fl-istess ħin niksbu bilanċ biex l-industrija f'dan il-qasam tkun tista' taħtem kif suppost, speċjalment meta nqis li qegħdin f'reċessjoni. Fuq l-emendi ta' kompromess, mod partikolari l-emenda 3 u 4 bħala emendi ta' kompromess, Qatt b'sebajnejn ma' dak li kienet attajt is-Sinjura Foster il-ħat bil ma' Sur Ziller fisem nisijar iżda naħseb li fil-grupp kollha kollu tal-ICR mhux bil-fors għandkom bazi pożizzjoni komuni fuq l-emendi ta' kompromess. Hawnhekk qed nirreferi għalik eh, kollega u anke l-kollegi tal-Renju Unit konservattivi. Il-President għada nifutaw u naraw l-affarijiet kif huma bħala pożizzjoni komuni, morru lura għal tkabbir blu. Skużawni, nitlobkom tieħdu paċenzja, issa s-sur l-onorevoli Vlasko wasal, is-snjura Vlasto fil-fatt, wetta li tista' tagħmel kontribut għal kabbir blu issa u mbagħad ngħaddu għal pakket ferroviarju iktar qudiem jekk taċċettaw. Grazzi, skużani li wasalt tard, kelli problema bil-ferrovija, għalek wasal tard. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, il-kollega ta' xogħol li għamelu tal-li ta' widen u kien miftuħ li jisma. Dan permettina li naslu għal kompromessi fuq ċertu punti. U bekk jiena fiduċuża li Iva se niksbu kunsens wiesa għada meta nivvutaw. Minkejja dan għandi xi kummenti li nixtieq nagħmel fuq natura ġenerali fil-qosor biex bekk nittama jiddaħlu fil-rapport. Naħseb li l-ewwel nett neħtieġu niksbu bilanċ bejn l-iżvilupp ta' attivitajiet ekonomiċi minn banda u l-protezzjoni ambjentali mill banda l-oħra. Biex dan nagħmlu ħirdu niżguraw li l-prinċipju ta' prekawzjoni jiġi adottat u niżguraw li ikonna sigurtà u sikurezza marittima Fl-istess ħin għandna bżonn ekosistema b'saħħitha biex niżguraw li tkun produttiva. Bħalhekk irridu approċċ sostenibbli għad kabirblu li jippermettilna nimplementaw attivitajiet li jaħdmu fuq preservazzjoni, konservazzjoni u restawr. Kif ukoll ottimizzaw il-wirt kulturali u tal-kosta tagħna u marittimu. Jien għandi xi punti nixtieq nagħmel bħala kompromessi wkoll. L-ewwel nett dan għandna nqisuh bħala roadmap għall parlament Ewropew biex nappoġġaw it-kabbir blu. Dan ġi diskussa l-bosta snin bħalma nafu. Minkejja dan, nixtieq wissikom li l-PPE mhux ser jappoġġa l-emendi li tresqu mill-kollega tagħna Sinjura Bizzotto fuq il-kriżi ekonomika. Għaliex it-ton li tuża huma kemm xejn estremisti u mhux bbażati fuq il-fatti M'hemmx dubju li l-kriżi ta' s-setturi kollha u dan jinkludi wkoll l-ekonomija blu. Iżda aħna għandna nikkonsidraw dan ir-rapport bħala programm ta' ħidma li permezz tiegħu aħna ser nkunu nistgħu insibu triq lejn it tkabbir Para hekk binna ma' rapporter li aħna mustan nappoġġaw ċertu amendi għal dan il-an, jew għaliex meqjusa li huma zejda, xogħol doppju jew inkella lejt wisq f'dettall. Minkejja dan il l-PPE ser jappoġġa dawk l-emendi li qed jissuġġerixxu li nqisu b'mod xieraq il-żoni li huma gżejjer, dawk l-iktar imbeda, periferiċi, anke r-riċerka u l-innovazzjoni. U anke dawk li appoġġaw il-kompetittività fil-settur ta' turizmu, eh, trasport u turizmu li għandhom impatt kbir fuq l-ekonomija. Grazzi President tal-li permettejt li nagħmel kummenti tiegħi issa. Signora Vlasto, Naddu issa l-punt li jmiss il-raba pakket ferroviarju imma għadniet nistenna l-ewwel rapporter jasal kemm is-Sinjura Bilbaw u s-Sur Ziler. Walek nissuġġerixxi li nieqfu għal pawża qasira sal-11 esquart. U nerġgħu lura hawnhekk fi 11 esquart biex nibdew id-dibattitu fuq ir-raba' pakkett ferroviarju. Tajjebek, grazzi. Colleagues, if we can get going, it just gives us a little bit extra. Ikkeġobkom kollegi, naddu għal pakket ferroviarju, raba pakket ferroviarju, pjuttost kontroversjali. Ik ti permettu li nishtiq nispiega kif ser norganizza eh, l-affarijiet biex ikunu ċari, ħanihdu kwistjoni b'kwistjoni, l-ewwel b'interoperabilità, mbagħad sikurezza, mbagħad l-IRA, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea. Imbagħad b'interoperabilità ikonna rapporter, il-shadows, imbagħad il-membri fuq sikurezza l-istess proċedura u li jarej l-istess. Inkella nissugraw li ikun hemm eh, transkontaminazzjoni k'nistan uża dil-kelma tal-suġġetti, nħaltu suġġett mieħor. Għalhekk għandna madwar sija u nofs, jiġifieri nofsija għal kull suġġett, u għalek zommu dan f'moħħkom jekk joġobkom. Nibdow bl-interoperabilità il rapporter Sinjura Bilbao. Muchas gracias, presidente. Grazie, Avna, presidente. ċanna diagnosi bazata fuq il-dokumenti li għanna eh, minn l-istituzzjonijiet u aġenti differenti fi 18 l laqa li kena sissa li jizdidu fil-ġranet li ġejjin. Eh, nibda najt li trasport fl-Europa aħna konvinti li jista jkun iżiet kompetittiv, iżiet nadif u iżiet utli u eh, iżiet aċċessibbli minn lat ta' prezz għal konsumatur biex ikunu miftuħin għal kompetizzjoni u jkunu mizzet offerta. Mill-laqat li kena, u seba ta' meju kell, staw najdu li jem nuqqas ta' trasparenza, jem ħdax l elf regolament differenti, li ħafna minnum mux ta' użu, jem monopoli storiċi u barriri tekniċi għal ftuħ tas-suq u nuqqas ta' definizjoni ta' minnu responsabli għal xiex. Il-konsekwenzi ta' dawn il-problemi li eh, da kollu eh, xeklu li jitlu operaturi ġodda li jkun ta' preġudizzju għal l-operaturi zar u jkun ma' ek ma' jkunemx kompetizjoni vera, vera u, u mux għet jipermetti eh, investiment. Kif ukoll hemm qed idumu wis l-awtorizzazzjoni tal-produtturi anke sa sentej li qed eh, wassal li eh, l-ispejjeż u eh, amministrativi qed jiżiedu hemm ukoll nuqqas ta' stabilta biex il-settur ikun jista' jinvesti forma iżjed determinata jekk il-kondizzjonijiet tal-suq ikun oħrajn. X'nistgħu nagħmlu? L-ewwel ndaħlu l-kontribuzzjonijiet ta' dak li tal-programm li bdiet tal-Kommissjoni Siturel Umbat ikonna trasparenza biex ikun hemm standards ta' interoperabilità u applikazzjoni ta' regolamenti li malajr eh, dawk eh, normi nazzjonali mhumiex utli u nidentifikaw proċedimenti li eh, li jkunu jistaw jifunzjonaw l-istess maniera fl-istess pajjiżi u nipermettu li jkun hemm trasparenza fl-autorizzazzjonijiet u normi unifikati biex nevitaw din il-forma li jihtlu regolamenti oħra ġodda. L-aħħar għanna najdu b'forma ċara il-rwol ta' era u tal-aġenziji statali. il rizultat li nistaw nottienu aħna nħossu li nistaw nkunu f'kondizzjoni kondizjonijiet li jkun hemm interoperabilità kompleta, tajjeb il-possibilitajiet eh, għall-investiment jiftaħ il-suq u tajjeb is-servizz għal utent eh, prezz eh, u puntualità u aspetti oħra. Jena għandi ideja timmu nishtiq nisma l-kollegi biex naraw jek naqblu fuq il-diagnostiku u l-mizuri li għanna bżon nieħdu. Jien naħseb li l-ewwel rridu nagħmlu mill-lat politiku huwa li naqblu fuq il-diagnostiku u l-problema u naqblu fuq il-miżuri li rridu Eh, nadottaw biex insolvu din il-problema. Nistaw naħdmu, nitkelmu dwar periodi ta' tranzizjoni, eh, ċerta responsabiltajiet eh, għall-Aġenziji Ewropej u Statali, mija ħaġa ċara li għanna ħajkonna bżon Eh, li naqblu fuq il-diagnostiku u s-soluzzjonijiet. Jena mux ħa eh, nofri miżuri li qed naħdmu fuq li ħandaħlu fil-rapport. Imma mixtieq nżid li bħala parti mill-dokumenti naħseb li tkun ħaġa tajba li eh, wieħed ma jwissax l-artiklu wieħed l-eċċezzjonijiet Naħseb huwa importanti nżommu l-artiklu 54 dak li huwa il-tabelli ta' korrelazzjoni u il-bżonn li aħna napanzaw flimkien biex naraw kif nistgħu nagħmlu biex l-istati jkunu eh, jistgħu jissodisfattjaw jissolisfaw il-deċiżjoni tal-pakket tal-ferroviji li sissa madhom ma sarux għadan u għaxkil gbir kbir biex insolvu l-problemi li eh, għamil referenza li jom. Jekk aħna ma nagħmlux hekk u levitaw eh, kada kull wieħed minn tal-pakketti kollhom sanzjonijiet aħna nkunu qed ningannaw lil nafusta. Għalek, sana wara l-oħra, jien lop li f'Ewropa komplikata ma passjonanti li nkunu pratikament onorabli. U nrispondu għal daw il-kwestjonijiet li għadhom li għadhom kemm tqajmu għasab li għandna opportunità u l obbligazzjon l-obbligu li namlu li l-Ewropa tkun iżjed kompetittiva li u impiegi tajb ta' kwalità ikonna żjed innovazzjoni u fl-istess ħin naslu għal intermodalità u eh, spazju ta' ferroviji għal europa u llum din dan id-dibattitu u b'dan ir-rapporti aħna qed nitkellmu jekk rridux navanzaw fil-linja li aħna eh, għamilt referenza li e nżommu l-affarijiet kif huma nżommu l-monopoli su malu u l-argument, bl-argument ta' krizi, u jien naħseb li l-argument ta' krizi u argument fundamentali biex aħna navanzaw mill-pozizjoni li qegħdin bħalissa ħalli nsolvu l-problemi li kulħadd jaf li għandna u qegħdin qudiemna u imma rridu nieħdu pass deċiżiv mill-lat politiku biex din tkun inqas flus u innovatur u użjet impigi u ta' kwalità u għalhekk eh, natuwa trasparenza għal proċess u s-suq kollu. Il-pija naħseb li nistaw naħdmu fuqhom li ġranet li ġejjin imma jien nixtieq nisma' l-deputati eh, l-oħrajn biex ikunu nistgħu niddeċidu jekk naqblux fuq id-diagnostiku tal-problemi li jeżistu u l-miżuri li wieħed li tieħu. Kif mbagħad nistgħu niddiskutu wara. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Grazzi ħafna, Sinjura Bilbao. Nprofa nagħmel huwa 6 minuti għal-rapporters, 4 minuti shadows, mbagħad żewġ minuti għal kull membru li jixtieq jikkommenta. L-ewwel membru, is-Sur Grosh 4 minuti. Ħanamel l loġ biex tkunu tafu fejn wasaltu bħala ħin. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq niskuża ruħi għal nuqqas ta' preżenza tal-kollegi tiegħi, iżda din l-ewwel darba li għandu l-opportunità li ngħid li jiena naqbel ma dak li dokument qal. Meta nagħtu ħarsa lejn ir-raba pakket ferroviarju naraw pakket sħiħ. U dan ifisser li għanna trans network trans europow ten u kif nistgħu niżviluppaw l-infrastruttura kollha fl-Ewropa. Naraw l-affarijiet kollha flimkien, viżjoni olistika. Fil-Parlament Ewropew il-koll interessati u nafu li t-teknoloġiji xi drabi jkunu ostakli biex joħolqu żona unika Ewropea għal ferroviji. Konvinti wkoll għabbażi tal-esperjenza li aħna kenna hawnhekk mal-membri tal-Komitat li ferrovija minn Pariġi sal-Ġermanja titbiddel il fornimenta tal-enerġija ta' ħatlet darbiet għandha sitt sistemi ta' sigurtà differenti, hemm ħafna diffikultajiet, ħafna domin li huma ta' problema. U rridu nispjegaw li mhux qed inħarsu lejn il-problemi jisa eh, settur tal-ferrovija xi dubbina, imma aħna rridu ntejbu s sitwazzjoni rridu namlu l-almutana biex bekk l-affarijiet namlu għam iktar faċli, iktar sempliċi, u s-sistema tal-ferroviji tkun iktar effiċenti. Jekk jirna xena namlu dan, allura mbagħad nistgħu nżidu l-użu l-kapaċità ta' dan il-netwerk tal-ferroviji. Nappoġġaw ukoll l-ambjent u l-aspetti ambientali għaliex innuqqas nuqqas ta' effiċenza tal-linji tal-ferroviji ikollhom effett fuq mezzi ta' trasport li huma inqas eh, favur l-ambjent bejn Belġu u Lussemburgu iktar minn fuq sitt xhur jekk in-nies joħorġu mill-ferrovija jmorru fuq il-karrozza tal-linja biex imorru x-xogħol eh, ħaj eh, jużaw iktar emissjonijiet bej Brussel sa Lussemburgu nerġgħu lura żmien tal-1952. Aħna rridu nibdlu din is-sitwazzjoni U għalhekk irridu ngħidu lin-nies u nafu li l-problema hija li hemm teknoloġiji differenti u dan ifisser li jrid ikun hemm eh, dan iwassal għal distruzzjoni fuq is-suq, protezzjoni tal-kummerċ, u meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet qed nitkellmu dwar nuqqas ta' effiċenza. Għalhekk nittama li għadha nistgħu nistabilixxu b'mod ċar l-għanijiet tagħna speċjalment f'dan id-dokument. U mhux dawn ħsibijiet tajbin jiebu f'diskussjoni li ssir kull ma jmur iktar teknika affarijiet tajbin, għandek n-nies esperti eh, li jgħidu x'inhuwa possibbli x'mhuwiex, imma rridu nagħtu l-possibilità biex dawk li huma tekniċi ngħidu x'irridu niksbuha, ma mhux jagħmlu l-affarijiet huma għalina. U anke fuq id-dibattitu ta' sikurezza. Nixtieq ngħid kelmtejn. Neħtieġu noħorġu soluzzjoni u mhux tmur għant esperti oħrajn jgħidulna li dan ħajoħloq problema ta' sikurezza, għalhekk naħseb li nistgħu niksbu kunsens wiesa u rridu nibatu messaċ ċar ħafna x'nixtiequ niksbu bil raba pakket ferroviarju, grazzi. I'm as well, Mrs. Ayala Sender, four minutes, please. Tajab ħafna il-kellima li jmiss. Is-Sinjura Ayala Sender. Grazzi ħafna Sur President jiena nilqa din il-bidla dan il-raba pakket ferroviarju għaliex wieħed mill-ostakli hija il-kustjoni propju tal-interoperabilità. F'dan il-pakket hemm tliet pilastri l-aspett teknoloġiku, l-pilastru teknoloġiku, il-governanza u is-sem tas-suq illi aħna qed ngħidu illi qed jidrilna li ma ta' konflitt ikbar it-tieni u t-tielet pilastru mill-ewwel wieħed. Iżda jekk inħarsu lejn il-laqat li kellna b'relazzjoni mal-interoperabilità naraw wis protezzjonizmu dewmien ostakli kbar. U ir-raġuni li qed ituna hija illi dan huwa settur speċifiku ħafna u eh, wieħed irid jikkonsidru dan is-settur. Iwa tajjeb dan huwa minnu madana kollu irridu neliminaw dawn l-ostakli hekk kif nagħmlu f'setturi oħra. U qed naffaċċaw xi problemi illi f f'pakketti simili li qed nissuġġerixxu issa huma regoli Ewropej iżda il-regoli nazzjonali rridu jinżammu biex iħarsu il-swiq eh, nazzjonali. Għalek minn fuq għal-isfel l-affarijiet qed jinbidlu iżda mhux qed jinbidlu minn isfel għal fuq. Huwa fuq dan illi rridu naħdmu, rridu naraw jekk nistawx neliminaw dawn ir-restrizzjonijiet nazzjonali għalulna illi l-iskadenzi huma qosra wis illi l-Aġenziji Nazzjonali jridu jgħidu tagħhom iżda biex nisqarmakom il-verità Iwa, jekk l-Aġenziji Nazzjonali huma kollha importanti, allura hija neliminaw kompletament l-IRA, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ikonna one-stop shop fejn dawn l-Aġenziji Nazzjonali eh, eh, jagħtu dak illi huwa mitlub f'dan is-settur, hekk kif għamilna anka fis-settur ta', ta l-immigrazzjoni. Almenu bekk inkunu qed neliminaw burokrazija żejda. Naqbel mal kellima ta' qabli illi rridu neliminaw id-diagnosi, diagnosis, għaliex għal kem sar eh, sar eh, studju sabiex nidentifikaw li muma l-ostakli li jeżistu, nadana kollu l-istati membri qed ikunu qed jipproteġu ħafna lilhom infushom wis protezzjonizmu u għalhekk forsi biex insolvu din il-problema nistgħu nagħmlu proġetti pilota. U naħseb l-interoperabilità tal-ferroviji eh, hija e, settur illi nistaw eh, ntejbuha permezz ta' proġetti transkonfinali. Għanna attualment situazzjoni fejn l-stock tal-ferroviji ma jistax eh, jivjaġġa minn pajis għal ieħor tant eh, faċilment eh, dan ikun ta' problema jekk aħna dan it-tip ta' stock ma kunux nistgħu nittrasportaw minn post għal ieħor madwar l-Unjoni Ewropea. Mhux dil xogħol mhijiex faċli. Grazzi ħafna s-sur Kramer. Iva, uh, Sur President, bla dubju rridu naħdmu fl-imkien ma' rapporters, ma' shadow rapporters u dwar hemm xi miri illi naqblu fuqhom fosthom eh, qasam zona iktar armonizzata. Għaliex kulħadd il-pajjiż ta' jaħsbu fihom infushom il-futur tal-ferroviji huwa futur Ewropew. U għalhekk jekk ikonna ERA u interoperabilità fuq livell Ewropew, dan ikun jista' jiżgura l-impjeg u jiżgura wkoll l-ispejjeż jitbaxxew. Għalhekk huwa importanti li nindirizzaw dan l-aspett. E, l-status quo ma nistawx e, inkomplu e, nżommuħ eh, mhuwiex sostenibbli iktar. Fl-Ewropa eh, ma konix qed nikkonsidraw il-TSI u din it-TSI tant għandha derogi li miex qed taħdem. Per eżempju, MTSI sabiex il-ferroviji U per eżempju fi Stuttgart fil-ferrovija taħt l-art ser tiġi inklinata. Fuq li ma bażi qed jingħataw dawn id-derogi. Uh, Il-ferrovija bej Pariġi u Bratislava din ukoll trid tiġi estiża sabiex tinġar it-tabija. attualment mhux qed taħdem hija kofinanzjata l-40% tagħha u għalhekk rridu nkomplu nisqu fuq l-interoperabilità li RA tagħti iktar seta saħħa li suq iżda hemm bżonn li jkun hemm l-awtorizzazzjoni min-naħa tan-networks. Li RA ovvjament ma tistax titkellem għall-istati membri kollha kemm huma eh, kollha kemm huma inkluż l-Kroazja. Għalhekk il-kwistjoni hi xieġri f'każijiet ta' konflitt jiena favur l-operaturi nazzjonali iżda hemm jrid ikun hemm entità il fuq minnhom. din l-entità eh, li tkun fuq eh, l-Aġenzija Nazzjonali kollha l-aħħar kelma u li għarrej mija tal-każi kolla l-aħħar kelma. Iżda irriti ikollha natura vinkolanti il ma nistawx nibqgħu ngħidu illi konna TSIs u ma ma ma nirrispettawhom. X'imbagħad l-aħħar punt dwar l-interoperabilità u temi relatati magħha il-sejjes u l-emissjonijiet ukoll huma relevanti. Ma jistax ikun il-każ li f'xi pajjiżi il-sejjes eh, u l-istorbju żejjed huma relevanti u f'pajjiż ieħor le. U anka l-emissjonijiet ma tistax taċċetta il-diesel f'pajjiż wieħed u f'ieħor le. Irridu rridu nizguraw li naqsu l-istorbi zejet u l-emissjonijiet zejta sabiex dan is-settur jibqa' sostenibli. Grazzi ħafna issa Sur Zieler. Grazzi ħafna Sur President. Nishti eh, nisħa nisħaq fuq il-fatt illi dan l-iskambju ta' informazzjoni Eh, u ta' femiet, jesis sissa biex ikonna dibattitu fuq dan il-pilastru. U interessanti li nismaw l-opinjoni tal-kollegi fejn eh, u ma jidrom li hemm problemi u xinu ma soluzzjonijiet tal dawl problemi. U dan i wassalna sabiex intejbu l-affarijiet dejjem hemm eh, possibilità li ntejbu l-proposta tal-Komissjoni dwar l-interoperabilità nixtieq ngħid illi fuq livell ta' kunsill dan il-proġett kellu progress tajjeb ħafna b'differenza tal-regolament tal-IRA u l-regolament dwar il-sikurezza. Pero nemmen illi flimkien nistaw naħdmu dan il-pilastru tekniku. Nista' ngħid fir rigward tal-interoperabilità li l-ikbar problema hija relatata ma' proċeduri u ma' responsabiltajiet min u responsabli għal xiex u li għarrej ma tistax ma nistawx nitfaw fuq għal-responsabilta kollha min ser jieħu deċiżjoni ħarija u koll irid ikollu xi livell, xi tip ta' responsabilta mod partikolari meta d-deċiżjoni tkun waħda ħażina. Inkella l-affarijiet ma jistgħux jaħdmu tajjeb, importanti li l-proċedura tkun trasparenti u li wieħed jifhimha bla diffikultà u ma ridux nistennew illi ser jintemmu millu mal-għada l-Aġenziji Internazzjonali. L-affarijiet ma jistawx jaħdmu hekk. Huwa importanti illi però dawn l-Aġenziji Nazzjonali limitaw l-aċċessibilità għal suq din hija xi ħaġa illi aħna ma nistgħux nippermettu. Grazzi ħafna, is-sur Zile, issa is-sur Panju. Għal żewġ minuti. Iva, grazzi sur President, jiena naqbel mal-Kummissjoni dwar il fat illi irridu ntejbu il-situazzjoni ta' eh, il-situazzjoni ta' autorizzazzjoni. Iżda rridu nifmu illi naħseb aktar mill-li naqsmu il-responsabilta bej li għarrej u l-entitajiet internazzjonali huwa aħjar illi li għarrej ikolla rwol uniku eh, ta' interface bejn dawn l-Aġenziji Nazzjonali u l-Pulizija li għarrej tista' issir one-stop shop għal l-autorizzazzjonijiet fir rigward tal-istokk ta, ta ferroviarju u kull żvilupp ta' din l-Aġenzija għandu issir sabiex issir riforma lil din id-direttiva. Anka dwar il-kunċett tal-autorizzazzjoni minn aġenziji nazzjonali meta il-vaguni u s-sottosistemi ferroviarji jintalab li l-om autorizzazzjoni u anka għal kompetitività teknika id-deċiżjoni ma tistax titħalla biss fidejn l-operatur. Barra minn hekk hemm serje ta' kundizzjonijiet fejn l-awtorizzazzjoni tista' tiġi tirata jew limitata. Memx Iva, fil-fatt hemm il kellim sur Pak ehm, dwar il-prinċip dwar il-punt tal-interoperabilità jekk jogħġobkom jekk tixtiequ titkellmu dwar dan il-punt eh, għamlu li sinjal. Issa Sur Pak għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. jiena konxu minn dibattitu ieħor illi irridu ntejbu eh, s-sistema e, ferroviarja iżda ma nistgħux nagħmlu l-isbal għabbażi eh, relatat ma nuqqas ta' kompetittività ma nistawx ma nindirizzawx dan l-aspett ma nistawx nissagrifikaw s-sikurezza eh, għal biex ikun hemm iktar interoperabilta' Abbażi ta' regolamenti nazzjonali u anka standards nazzjonali u anka jiena personalment nistenna li kunem iktar rida minnaħa tal-industrija. Din tip ta' diskriminazzjoni minnaħa tal-industrija ti tiġi eliminata. Jem wis sistemi f'kunflitt bejnietom u importanti illi f'dawn it-tlet oqsma ikunem hemm e, sigurta. Ġifiri fil-direttiva e, tal-interoperabilta u anka dik tal-jarej. Irridu nispeċifikaw ir-rwol tal-Aġenziji Internazzjonali li mhux qed nara huwa però huma però regoli vinkolanti għal manutenzjoni, ċertifikazzjoni u l-kontroll. U hemm ukoll nuqqas ta' lingwaġġ ċar dwar dispożizzjonijiet soċjali naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni jew superfaċċali mhux qed tgħin anka il-taħriġ ehm, tal-ħaddiema dan ukoll importanti b'relazzjoni ma' sigurtà u sigurezza. Grazzi ħafna. Issa fil-fatt serna di għal punt illi jmiss fil-fatt il surbaħ iktar donu tkellem fuq sigurezza milli l-interoperabilta. Pero, naddi l-kelma l-sur Kramer għal 6 minuti. Is-sigurezza ovvjament għandha rwol importanti b'mod ġenerali fl-Ewropa ma nixtiequx innaqsu s-sigurezza. Anzi, bil-kontra, rridu l-aqwa standards eh, possibbli fil-operaturi kollha ta' trasport jekk il-ferroviji jitsiebu eh, inkun eh, aspet pozittiv. Fit-toro 40.000 persuna eh, tmut fis-sena iżda ħadd ma jgħid dwaru mentri fis-settur tal-ferroviji meta jiġix incident tisma' ħafna dwara fl-aħbarijiet rritu niftakru illi il-trasport um, ferroviarju huwa mezz sikur. Il-proposta sikurezza minnaħat tal-Komissjoni tgħid illi l-operaturi iridu ikunu eh, ikollhom arfin eccellenti tal-proċedura, jrid ikollhom l-ħaddiema, l-, -l, -l Iżda il-problema hija illi m'għandniex ċertifikat ta' prova għas-sikurezza. Eh, jekk pereżempju il-ħaddima tiegħi qed jaħdmu mod tajjeb m'hemmx ċertifikat li juri dan. Importanti però li konna pjan ta' kif irridu nagħmlu dan, iżda mhux pjan biss nixtiequ aħna, rridu garanzija illi aħna għandna din situazzjoni fidejna taħt kontroll tagħna. Mbagħad iċ-ċertifikati, iċ-ċertifikati jridu jkunu validi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Irid ikun hemm eh, aħna qbilna fil-fatt illi jekk dokument huwa validu f'pajjiż, allura huwa validu anka madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Aħna sibna illi b'dan il-mod nkunu qed nifrankaw il-ħin. il ħin u hemm xi proposti minnaħa tal-Belġu, Lussemburgu, l-Ġermanja u Franza jekk ma jaqblu allura uh, anka l-pajjiżi Baltiċi u l-Polonja, r-Repubblika Ċeka u l islovakkja Uh, eh, importanti illi dawn il-pajjiżi kollha jkunu valuti jkun hemm sistema waħda ta' ċertifikazzjoni. Ovvjament hemm ċerta uh, speċifikazzjonijiet nazzjonali li wieħed ma jistax jitrattom fuq livell komunitarju. Ista' f'każijiet ta' konflitt u importanti illi li għarej kolla l-aħħar kelma. U e, kif qal is-sur George Bach, il-fatt li naqsmu r-responsabilità ma nkunux qed tnejnu l-affarijiet għal li għarej trit Irridu nifmu, anzi, xinu ma tassib ta' din l-Aġenzija. Il-kwistjoni miex eh, biss ta' eh, jekk eh, l-apparat għal tifit n-nar u ta' kulur jew ktar kulur ieħor. Aw kwistjonijiet ta' sikurta, ta' sikurezza importanti ħafna. Irridu model modern Iva, iżda ma rridux namluħ dan skapitu ta' sikurezza. Jina naf, f'pajjiżi stess, fil-Ġermanja, l-Aġenzija Ġermaniża, l-PA, jizguraw ruħom li kunem 100% sigur eh, sikurezza. Li kiku kollok tamil dan għal toro eh, u trid tikseb 100% sikurezza, allura tista' ma talix karozzijiet ċirkolaw. Fil-kas tal-ferroviji, importanti li kunem analizi tal-riskju. Jekk jiena irrid però 100% sikurezza, <laughs> Allura, dikija l-axħar ta' situazzjoni, għax nafu li din ma nistawx nikspuha din il-figura. Rridu l-aktar livell ta' sigurezza. Possibli iva, iżda u appuntu rridu li konna regoli illi ħarsu dan l-element ta' sikurezza. Din hija il-direzzjoni li fija nixtieq il rapporti jmur bi prinċipju b'mod ġenerali naqbel mal-kollegi tiegħi u nkun qed nistenna l-opinjoni tagħhom eh, naf il-kollegi tiegħi u naħseb illi ser naslu għal kompromess. Għaliex naf illi settur ferroviarju għandu jkollu futur u dan nistaw namluħ biss jekk natu iktar importanza l settur ferroviarju u um, nafu illi hemm differenza jekk Eh, ikun xem 20% jew 40% ta' persuni li qed jużaw eh, dan il-messa trasport. Ovvjament iktar ma nis jużaw dan it-trasport, inqas eh, ikun hemm spejjeż. Per eżempju, il-kas ta' l-Istati Uniti, il-post fejn l-iktar jintużaw l-vjaġġar fit-toroq. Għawek l spisa tal-trasport ta' tabija huwa għoli ħafna. Grazzi ħafna, sanna dwar Ġorġ 4 minuti. Grazzi. Eh, L-tajt zjed zħin, xħan repeti dak li. Mat, minn naħseb li huwa importanti l-inqajjem xi żewġ punti dan eh, kif samna ehm, biex xogħol bejn ARA u l-Aġenzija Nazzjonali huwa importanti ħafna x'hekk inkun nistgħu nfissru eżattament b'forma ċara eh, għax li ARA ma tistax tagħmel kollox. Eh, u fil-ġejjini l-Aġenziji Nazzjonali ta' Sikurezza ħajkollhom rwol importanti. Issa dwar it-TSI hemm ħafna tħassib hemmhekk Nitkellmu dwar 11.000 eh, jew 12.000 dispożizzjonijiet li għaw. Jekk aħna nkunu nistaw eh, n naqsuhom daw eh, il-dispożizzjonijiet nazjonali. Bada jkun hemm dispożizzjonijiet ċari dak għandi jaqsam il-vaguni u tagħmir mhux biss ġdid iżda dak li jeżisti ġiġa biex l-operaturi eh, ma jkollhom bżonn ġeddu kollox mill-ewwel. Dik tkun ħaġa għalja, ovvjament dan ħaj tkun spejjeż li għaw fuq il-ferroviji. Jiena naħseb li din responsabilta tkun ċara kemm jista' jkun. Essa, nġu għall-eżempju ta' Mattias Grosh biex inkunu ċari dwar kif in is-sitwazzjoni bħalissa u kif ma jistawx ikomplu. Pempju l-problemi bej il-Belġju u l-Lussemburgu. Fej fil-Lussemburgu għandhom erba jew ħames sistemi ta' sikurezza xumma jmorru l-Ġermanja, l-Belġju u Franza. Danimarka u l-Svizzera investu f-sistema imma ma kienet appoġġata mill pajjiżi ġirien. Allora il-Belġani għandhom is-sistema tagħhom, il-Franċiżi għandhom tagħhom, il-Ġermaniżi għandhom tagħhom, allora l-Belġani għandhom is-sistema tagħhom ukoll. Għandu jkun hemm testijiet matul il-lejl mill-operaturi nazzjonali li għandhom jiġu rapportati lill-awtoritajiet għandhom jipprovuhom U dan u bat tiġi eh, formata Belġju u ma nafux kienu responsabli għal xiex. Dak huwa għal qed pretendu minn għandna eh, jippretendu li li jkun hemm approċċ uniformi, dan għu importanti ħafna li għarej. U nistgħu nagħtu eżempju bl-erbas u fl-avjazzjoni affarijiet li funzjona ħafna snin u naħseb li tista' tiffunzjona wkoll fis-settur tal ferroviju dan huwa importanti. Grazzi għajjal sender għażerba mitu. Grazzi ħafna President. Jien ukoll eh, rajt il-proposta tal-Kommissjoni dak li għandu xasam eh, sigurezza u tabdiliet li tixtieq tara. Naħseb li wasal il-ħin, wasal iż-żmien il ħin wasal iż żmien il li eh, jkun hemm ċertifikat wieħed ta' sikurezza fil-livell tal-Ewro u sigurtà fil-livell Ewropew. Għax meta jidher da mal-ewwel eh, eh, titla tarka biex ma nix bżonn innaqsu s-sigurezza. U aħna qed ngħidu li qed tippruvaw naħdmu biex ikun hemm sikurezza u sigurtà imma ħafna drabi l-operaturi u l-aġenziji nazzjonali jużawa biex eh, eh, daħlu restrizzjonijiet mill-ġdid eh, biex allura għanna bżon naslu noqorbu lejn ċertifikat ġenerali biex il materjali kun jista' jiffunzjona b'forma interoperabli u f'sikurezza kbira għanna bżon namlu sforz biex ikun hemm interoperabilità bejn iż-żewġ direttiva biex nippruvaw natu spunt natu pass il qoddim lejn din id-zona Ewropea tal-ferrovija. Jien naqbel ma' Surbaħ meta qal mhux biss fid-direttiva ta' interoperabilità u sigurezza il-pakket soċjali. Nitolbu l-Kommissjoni eh, li għandu u jidaħħal pakket soċjali eh, biex eh, darba l dejjem eh, mistoqsija u l-enija dwar ristrutturar li aħna kontrati għaw maħna dejjem isu jwaqqafna. Allora nitkellmu dwar aspetti ta' taħriġ, ta' manteniment biex wieħed ikun jista' jipprepara l-aspetti ta' sigurezza U jiena naqbel kompletament li għandu jkun miżiet iżjed kooperazzjoni bejn l autoritajiet speċjalment jekk ħanimxu eh, lej ċertifikat Ewropew wieħed biex noħolqu eh, ambitu Ewropew eh, fil-każ ta' aċċident minn dan il-lat minn dak li l-inċidenti li kien hemm dal-aħħar nistgħu ntejbu l-bżonn li wieħed ikollu bażi waħda u li miftieħem kulħadd fuq is-sigurezza għal ferroviji. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-sur Benjen liberali Erba' minuti. Ma naħsibx li ħajkolli bżonn erba' minuti għax naħseb li għandna konsensus qawwi u ħajkun iżjed faċli li naslu għal opinjoni fil-parlament komuni minn postijiet oħra kif għalet il sinjura għajja għajja la Sender ħajkonna ċerta rezistenza u skużi mill-korpi nazjonali. Any um, any, any harmonization will actually uh, uh, uh affect safety and we have L-armonizzazzjoni m'għandix teffettwa s-sikurezza. Għanna naħdmu biex eh, morru kontra da tip ta' argumenti kalla mux ħan avanzaw. Jena verament naqbel ma' eh, l-kommenti ta' Michael dwar ċertifikat Ewropew. ċertifikat Ewropew huwa ofol hawnhekk għax dak li rridu eh, nippruvaw nagħmlu jkollha li naqsmu mm, dak li jgħidu l-modul xer, biex innaqsu l-ispejjeż ħalli tkun iżjed kompetittiva mill-triqat għandna bżonn ċertifikat wieħed ta' sikurezza l-Ewropa kollha. Ovvjament ċerta ċezzjonijiet nazzjonali Brian jaf li hemm ċerta eh, gauges fil- eh, hemm ċerta eh, daqsijiet ta' ferroviji li huma differenti fl-Renju Uniti, ma' ċerta ċertifikati li jista' jkunu għall-Ewropa kollha speċifikazzjonijiet konkreti dwar it-tip ta', ta ferrovi eh, u networks speċifiċi għanna namlu da u ma nippermettux li jizvijawna minnek. Għanna nizguraw u kol li mux biss s-sikurezza nżomua u l-spejjeż jonqsu, imma l-sistema tkunx burokratika. Għanna bżon settur ta' ferrovija iżjed effiċenti u l-burokrazija għandha tkun il-minimu Waħda mill-kwistjonijiet huwa l-proċess ta' ċertifikazzjoni li wieħed għandu bżonn għal kull forma ta' eh, renovar jew titjib. Ovvjament għanna nneħħu dawk l-elementi eh, żgħar ngħidhom jeni, għandhom bżon jirrikjedu ċertifikazzjoni mill ġdien Ma dan li jkun hemm ċerta ġdid zaħir, għax inkella jekk kull ħaġa ġdida eh, Eh, ikolla bżon ċertifikana jek nbidlu ċerta rejels, allura ma nix neħtlu ta' kull eh, ħaġa jesu ridikola. Hemm kustjonijiet oħra dwar li għarej li jena ħnitħol fuq iżjed Immaġina ħammurru fuq li għarej. Issa dwar vaguni ta' jħor eh, li għamil s surbaħ għanna ma nix ma nix nippermettu li kunem eh, ħafna ċertifikazzjoni nazjonala. Bil-vaguni u tamiri ieħor fuq tal-ferroviji li ma jistax jaċċetta ċertifikat Ewropew maħna ovvjament ma nafux ispejjeż ehm, volut dik huwa punt ċar. Naħseb dawk huma eh, punti prinċipali, l-punti tiegħi huma prinċipali fuq DRA. Imma naħseb li hawn punt fejn sal-imma punt l-autoritajiet ta' sigurezza nazjonali eh, u relazzjoni li huma għandhom ma' li għarej. Naħseb għandu jtib ta' jisir tip ta' sottokontrat. Jek nistaw namlu hekk, allura nistaw nsolvu l-konflitt bej sistema Ewropea u eh, tħassib tal-Istati Membri. Grazzi ħafna. Qabel ma naddi għas-sur Ziler jiena nixtieq fosna eh, ċinies li ġew minn Aragon, minn Spanja, eh, mistinna ta' s Sinjora Ajala Sender li huma minn zoni rurali, eh, nil-għakom, nispera li s-sibuħ interessanti. Ninkelli ħad gost li mort l-Aragon u għaraġun verament sabiħa. Nispera li nkom tiħdu gost bil-mawra ta'kom għek. Issa, mela, sur għall-erba minuti. Grazzi ħafna. Punt wieħed semmi dwar sistema ta' ċertifikazzjoni unika fir-rapport Iran Emmen li huwa importanti ħafna li wieħed jifhem U jisaqsirina nifsa nafusna jekk aħna aħna lesti preparati biex ma namlux il-parti B għax il eh, parti A huwa l-unika waħda li baqgħet. Jekk l-Aġenzija Nazzjonali tkun ħarġet il-parti A, din trid tiġi rispettata mill aġenzija l-oħra kollha. Jina rajt il-parti A u naf x'inhi il-parti A u l-parti B li jisu bħal licenzja biex topera f'ċerta suq. Dik hija l-parti A, imma l-parti B huma huwa dossier huwa file oħxon ta' ħafna affarijiet. Jekk aħna nittrasferixxu kollox lill ara mhux ħajkun ta' preġudizzju għal livelli ta' sigurezza jekk aħna ikonna l-istess kejl tar-rails Ehm, Pempju, situazzjoni fin-naħa ta' tramuntana tal-Iżvezja hija differenti minn dak li ħajġri europa ċentrali. Aħna m'għandniex nitilfu aspetti tal eh, sigurezza billi inneħħu l-parti B għax ħafna drabi il-parti B hija u jiġi użat bħala argument biex jirriżistu eh, il-ftuħ tas-suq. Dawn huma kwestjonijiet kontroversjali u dik hija waħda mill importanti fil-rapport ta' Michael li jaqbel ma tiegħi. Issa sur għal żewġ minuti. Grazzi President, jena naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni fuq l-interoperabilità, s-sikurezza u li għarej biex fid-direzzjoni tajba lejn simplifikazzjoni biex nħaffu l-affarijiet u biex l-affarijiet għamlu iktar ċentralizzati fl-Ewropa u anke biex il-rolling stock, il-ferroviji, kontu għam il-possibilità li għatmu mod effiċenti. Il-vantaġġi li ħorġu minn dan huma ħafna qed naraw li hemm interpretazzjoni nazzjonali li kellhom effett ta' distorsjoni fuq is-suq bżonn ta' standardizzazzjoni fuq il-livell Ewropew ta' dawn il-proċeduri biex innaqsu d-dowmin u anke naqsu l-ispejjeż imma nżommu fl-istessin livell ta' sikurezza tajjeb. Hemm bżonn li ma nħarsux lura sa nħarsu l-qudiem u mhux immorru lura l-sistemi nazzjonali fir-rigward l-awtorizzazzjoni tal-vaguni u anke s-sikurta u s-sikurezza tal-kumpaniji. Jekk namlu Dan din il-proposta ma tkunx tagħmel sens aktar. Għalhekk hemm bżonn niggarantixxu li l-koordinazzjoni bejn l-IRA, l-Aġenzija Ferrovija Ewropea u l-Aġenzija Nazzjonali timxi ħarir u naqsu d-dowmin meta mqabbel ma' issa. Irridu niżguraw li jkun hemm biżejjed ħin Eh, biex il-xogħol jitwetta naqsu il-dawmin irridu nigarantixxu li li jarej jkollha biżejjed personal biex tkun tista' taffaċċa l-proċeduri enormi li jkollha taffaċċa u nridu garantixxu li tranzizzjoni minn din is-sistema li hemm bħalissa sistema li qed nipproponu aħna timxi ħarir u mhux ikun hemm wisq dawmin. Irridu garantixxu li l-standards nazzjonali ikunu marufa lilli għarej ukoll. L-aħħar punt, ċans li dibattu dal-punt iktar il-qoddim, imma nixtieq ngħid li hemm bżonn nirriflettu fuq dan fuq l-indikazzjoni diretta bejn dawk li għandhom responsabilità fuq il-ferroviji, s sidin tal-ferroviji u dawk li jużawhom biex ikunu nafu minu, huwa responsabbli għal xiex. Mullura a għat traġedja ta' Viareggio li qiegħda friska f'moħħni f'moħħi u naf li dak iż-żmien kellna problema ta' dan it-tip. U hemm bżonn li nistabilixxu r-responsabiltajiet mhux biss tas-sit tal tal-ferroviji ma' kemm huwa responsabbli għalih. Mela, għandu għal Assur Venju, eh, jina nishtiq nati l-opinjoni tijaj dwar s-sigurezza ta' Jiena nissuġġerixxi li ndaħlu dispożizzjoni fejn Verej, tiġi voluta jekk ikun hemm xi diffikultajiet fil-livell nazzjonali jew ikun hemm appell. Ir-regola tal eh, tal awtorità nazzjonali m'għandix tiġi limitata għal għal kontroll ex post ta' ċertifikat li qed jiġu maħruġin. Jiena naħseb il-direttiva dwar il-regolament ta' sikurezza għandha tistabbilixxi sistema ta' sigurezza u interoperabilità li fej jkun hemm eh, armonizzazzjoni ġenwina ta' regoli nazzjonali u approċċ komuni biex jiġu motija ċertifikati ta' sigurezza. Grazzi. Grazie ħafna dak safejna fin dak kollox sissa, mbagħad narġa' ndaħħal ir-rapportez fl-aħħar is-Sur Benjen eh, xtaq jgħid xi ħaġa. Jew point of order, jiena xtaqt ngħid xi ħaġa fuq li jarej. Eh, l-ewwel jkollna li eh, rapporter fuq li jarej u mbagħad inkomplu fuq il-kontributi l-oħra. Mela, Robert, sitt minuti fuq li jarej evidentement kullħat jixtieq jidħol fuq il-tema li rajej Grazie ħafna President, jiena kontent ħafna li l-kollegu ma interessati ħafna fuq dan is-suġġett li huwa t-tielet pilastru. Huwa f'sa ċertu punt f'taqsira ta' żewġ suġġetti ta' qabel, jiġifieri l-interoperabilità u sikurezza u u mhuwiex diffiċli ħafna li wieħed jasal għal kompromess għal rwol imkabbar għall-li għarej. hija l-kwestjoni tal-ċertifikat uniku ta' sikurezza għal kumpaniji tal-ferrovija li operaw fl-Unjoni Ewropea it-tieni huwa l-autorizza il-vaguni u tamir ieħor fuq il-ferroviji konferma da tip ta' tamir sistemi ta' senjalizzazzjoni u kolli għandu itejjeb il-funzjonament tal-sistema ta' trasport tal-ferrovija in ġenerali. Aħna għanna nirriflettu fuq din is-sitwazzjoni li jekk aħna għandna bżonn perjodu ta' tranzizzjoni għal IRA u funzjonijiet ġodda, l-Kommissjoni, l-Kommissjoni ma tantiċipas il-periodu ta' tranzizjoni, għadha ma tħasbitx għal possibilità ta' periodu ta' tranzizjoni, imma dina ħaġija mill-avjazzjoni minn jessa U f'dan il-każ kien hemm perjodu ta' tranzizzjoni f'dak iż-żmien u aħna fil-żona tal-avjazzjoni eh, l-amministrazzjonijiet nazzjonali għadhom jiffunzjonaw. Jekk aħna nħossu li minnaw ftit snin oħra l-Aġenziji Nazzjonali ħaj jisparixxu dan mhuwiex veru għax għandhom ċerta funzjonijiet oħra li mhumiex eh, eh, m'għandhomx jaqsmu mal- ERA. Is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' minħalla sal xiet fil-periodu ta' ċertifikazzjoni, fil-sistema ta' ċertifikazzjoni, hemm pajjiżi fejn iċ-ċertifikat jiġi moti bla ħlas, e, jiġi mħallas mill-budget nazzjonali, imma hemm pajjiżi fejn daw is-servizzi huma għalijin ħafna. Lantana, tagħna u għan nipprovaw nsibu soluzzjoni. U nżommu f'moħħna il-klient ikun il-produttur jew il-kumpanija ta' ferroviji biex ikun hemm żewġ alternattiva ġifieri li wieħed jottieni ċertifikat mill-IRA għal ċerta għal miżata um dan ikun validu għall-Unjoni Ewropea in ġenerali jew inkella alternattiva oħna u li l-kumpaniji kumpanija ta' ferroviji mhux daqshekk ambizzjuża u tittopera biss fi-stat membru wieħed, allura għandha żomm il-possibilità li tottieni dan iċ-ċertifikat mill-Aġenzija Nazzjonali jekk ma jkunx hemm għażla għall-klijent, allura għanna għanna limitaw il-servizzi motija mill IRA u mill-Aġenzija Nazzjonali. Jekk l-IRA tiħu daw l-funzjonijiet mill-Aġenzija Nazzjonali tam malajr wiz, allura ħajkollhom bżonn e, jorganizzaw forma ta' kooperazzjoni mill-Aġenzija Nazzjonali. Ma marradux li nestendu l-iskadenzi u l-ispejjeż għall-operaturi. Aħna għandna nżomma f'moħħu, nżomma f'moħħna dan il-problema bħala nies fil-politika u għandna bżonn naslu kompromess tajjeb. Aħna nistgħu nipproponu one-stop shop għall-operaturi li huma interessati jew kella l-possibilità li jihtlu f'suq wieħed biss eh, għal dawk li jixtru jagħmlu hekk. Kwistjoni l-oħra hija s-swieq iżolati, jiena tkellimt mhux biss mal-ġirin tagħna fil-Litwanja u l-Estonja, imma anke mal-Finlandja. Is-sitwazzjoni huwa li li jużaw il-kejl 15-24 dawn mhumiex iżolati, dawn huma integrati imma fl-Unjoni dik li kienet l-Unjoni Sovjetika qabel, imma dawn is-swieq huma iżolati mill pija tal-Unjoni Ewropea, ħaġa li għandna nżommu f'moħħna. Din hija ħaġa li eh, eh, pjuttost tikkonfundina fil-moment eh, il-bażi ta' data dwar il gage 15-24 teżisti f'Moskow dwar il-vaguni u tamir relatat ma nafx xieġri jekk dan jiena ta' kollha li jarej li ma tkunx tista t-ċertifika dan il-vaguni u ta' mirax da' kollu jiġi ġesis deċis f'Mosku. Għanna bżon, ovvjament, nitrattaw kwestjoni tekniċi imma għanna n-neħu din is-situazzjoni anormali li il-lokomotiva il-lokomotivi fil-kas tal-Litwenja u Latvija ma jistawx jaqsmu l-frontiera u l-vaguni u tamirz relatat ma jistax imur ir-Russja u nispera li nkunu nistaw naslu għal kompromess fuq din il-kwestjoni. Grazie ħafna, Sur Ziller. Għabel naddi Surrikej nilqa fostna xi ċittadini mill-pajjiżu eh, fi eh, eh, huma mill-arrondisment gule fubak rib Mex nishtiq nil-għakom fostna għal komitat ta' trasport u turizmu. Nispera li nkom tiħdu gost mawra ta'kom fi Brussel u sibu xoll li qed namlu ta' ċerta interess. Jiena nishtiq najt li mux kombinazzjoni li l kellim li jmiss huwa Franċiż huwa Viċi President Dominik Rikke. Grazie għafna President. La sécurité, l'interopérabilité, l'intervention de... Jena smajt ħafna b'interess kbir dak li għal dwar interoperabilità u sigurezza u dwar l-Aġenzija, jekk inti tħares li tal-kumitat kulħadd jaqbel kulħadd favur il-ferrovija, allora mhex problema, ma l-unika ħaġa jekk inti meta inti tibda tidħol mbagħad iżjed fid-dettall. Mbagħad tara li evidentement hemm differenzi li qed joħorġu li huma ta' importanza. Jew qabel kollox li għarej li evidentement fejn eh, li huwa fejn interoperabilità u sigurezza eh, eh, instabu wkoll. Allora rridu niddeċidu salam appunt l-responsabiltajiet operazzjonali ħajġi trasferiti għall-Aġenzija. Fuq il-proċeduri legali hemm konsensus bi fil-Parlamentu fil-proposta tal-Kommissjoni dwar id-direttiva għall-speċifikazzjonijiet tal-interoperabilità u dispozizjonijiet relatati ma' sikurezza li dan għandha tkun isiru mill-Aġenzija. Hemm konsensus ġeneral fuq dan il-punt. Madana kollu, meta inti mbagħad tħares lejn il-xogħol eżekuttiv, l-affarijiet jikkomplikaw ruħhom dak li jiġu pempju certifikati ta' sikurezza min ħaj joħroġ xiex flima nivell. u Robert ġa għam referenza għal fatt li dan isir f'żewġ livelli. Meta niġu għall autorizzazzjoni tal-marketing u koll hemm opinjonijiet differenti u sistemi differenti. Dan jfisser li jkun hemm min irid ixekkel jew ikun ta' xkiel biex ma jippermettix li l-IRA tieħu eh, zjed rwol biex tajt li l-risorsi tal-agenzija mux ħajkunu biżejjed. Allora, il-risposta tana l-oġġezzjonijiet ta' natura teknika li jistaw jiġu għajmu eh, hija direttiva tal agenzija li għandha tagħti definizzjoni ċara ta' ċerta affarijiet, per esempio, il risorsi li huma disponibbli għall agenzija jiena ħarist bir-reqqa u mill-qrib dak li qed tipproponi il-Kommissjoni fl-annes u rikorsi tal-Aġenzija ma jirriflettux il- dak li huwa responsabbli jiena naf li hemm ċerta limitazzjonijiet li wieħed irid jieħu nota tagħhom, imma l-Aġenzija għandha bżonn li kollha risorsi adekwati biex tagħmel ix-xogħol li suppost tagħmel inkella l-Aġenzija mhux ħadd tkun f'pożizzjoni biex tagħmel xogħla u l-Stati membri jkollhom raġuni jekk jgħidu hekk. Punt ieħor nitkellmu dwar trasferiment mill-awtoritajiet nazzjonali għall-Aġenzija Ewropea u għanna bżon jiddiskutu ċerta proċeduri mill-ġdid, ċerta kollegi ġaqajmu dan il-punt u probabilment ħajkonna eh, ċerta żmien disponibli għax bħalissa eh, il-prinċipju ta' prekawzjonarju u dispożizzjoni ta' sikurezza probabilment jindika li ħajkonna bżon periodu ta' tranzizjoni. Ħajkon, probabilment ħajkonna deċidu kol minu responsabli mm, bejn it-tnejn, bejn ARA u l-autoritajiet nazjonali. Ovvjament l-autoritajiet nazjonali mhux ħaj jisparixxu, dak li ħajamlu huwa jappoġġaw l-rwol tal-Aġenzija. xi żied ma nħallu l-affarijiet fidejn fil-autorità nazzjonali inqas ħanatu l-Aġenzija. Allora iżjed dewmin ħajkonna fil-proċess ta' europeizzazzjoni biex najdu hekk tas sistema fl-Ewropa. Għalhekk kien nħoss li għandna bżonn naslu għal xi tip ta' bilanċa xi sib ta' ekwilibrju. Grazzi ħafna. Brillanti, għatanna iktar kellima franċiżi għal vizitaturi tana franċiżi din id-darba u s-sur Parnio. Dik joġbok. Tajjeb, tajjeb. Franza l-lum. Eħan eh, komplu għaddejenek. Jena nista naqbel ma dak li għadu kem għaldu manik imma l-proposti leġislattivi fuq il-raba pakket territorju eh, huma vitali, irridu ntejbu s-sikurezza u l-kompetitività tas settur, ir-reviżjoni ila mistennija mis-sistema tal-ferroviji kollha kemmi għaliex illum l-industrija tal-ferroviji qed bagħti minn domin għall-iskadenzi għal kull tip ta' ferroviji u anke spejjeż għolin ħafna. Sfortunatament huwa possibbli għalli l-unika ħaġa li nista' nagħmel huwa li nappoġġa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq id-djufijiet u nqasijiet tas-sistema korrenti għal speċifikazzjonijiet tekniċi. Aħna bżonn insaħħu r-rwol tal-Aġenzija Ferroviarja Ewropea bbażata bħalma tafu f'Valencia li ser tappoġġa l-interoperabilità u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' sikurezza taċċelera l-implementazzjoni tal-autorizzazzjoni fis-suq u l-użu ta' tipi differenti ta' ferroviji sabiex bekk nevitaw li konna diskrepanzi minn 25 autorità nazzjonali differenti li rridu nqisu. Nilqa l li l-Kummissjoni tixtieq l-Aġenzija tkun punta kuntat wahdini għal ċertifikata ta' sikurezza flok modelli differenti imma nifmu wkoll li setat ta' u r-riżorsi umani u l-kapaċitajiet tal-Aġenzija ser kunu vitali. L-istess mod napoġġaw l-anijiet tal-Kommissjoni biex innaqsu il-regoli, il-numru ta' regoli nazzjonali biex nevitaw dawk li huma zejda jew li imorru kontra xulxin. U jkollna leġislazzjoni Ewropea. Bekk kun hemm perjodu mbagħad ta' tranzizzjoni fejn l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea li għarej tkun testa tieħu fuq spallejja r-responsabiltajiet ġodda tagħha Aħna naqblu li dan il-periodu ta' tranzizjoni huwa meħtieġ biex bekk ir-riżorsi li teħtieġ li għarej ikunu jistgħu jkunu disponibbli. Bekk ikonna standards fuq il-ferroviji differenti u ma tistax taqbad tieħu deċiżjonijiet mill-lejl nar f'qasam li ser jinfluwenza s-sikurezza f'tal-ferroviji tittieħu dawn il-kompeti pass pass gradwalment anke responsabiltajiet. Dan il-periodu ta' tranzizjoni jista' jintuża bħala eżempju għad deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea Sikurezza fl-Avjazzjoni. Nafu l-regolament tal-2002 kien jitlob periodu ta' tranzizjoni ta' tliet snin u nofs, fejn l-istati membri kienu jkomplu joħorġu ċertifikati taħt kontroll tal-Kommissjoni u l-Aġenzija stess biex bekk jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fl-awtorizzazzjoni u li tinżamm is-sikurezza. Dan huwa eżempju li nistgħu insegwu minn ġdid hawnhekk. U bekk niżguraw li ikonna perjodu ta' tranzizzjoni u mbagħad trasferiment bil-mod il-mod tal-responsabiltajiet u l-kompeti lill-Aġenzija, dak li kellna xi ngħidu bħala grupp ta' SND fuq dan il-punt. Grazzi, Sur Benjen. Grazzi, President. Naħseb li membri oħrajn alludaw għal problema tal-ħin u nafu li waċar li l-NSAs u li għarej għandhom ikollhom linji ċara ta' responsabiltajiet tagħhom biex bekk ma jkollniex id-dowmin li qed ikun hemm bħalissa biex nwettqu dawn ċertifikati ta' sikurezza. Nifhem li hemm problemi ta' senjalar fuq il-linji tal-ferroviji u l-ferroviji differenti. Ir-responsabilità tkun ċara u kif qal surrike id-diviżjoni ta' rizorsi tkun xirqa skont ir-responsabiltajiet il-ġodda. Forsi ma kunix nistgħu u dak kollu li nixtiequ u. Naħseb li rridu naġixxu fil-pront u naħseb li din il-kwistjoni hija waħda l-iktar importanti bħala li noħorġu xi ħaġa li taħdem fl-aħħar mill-aħħar. Xaġa li ma semmitx issa minn tiegħi. Jekk nittrasferixxu s-setat lill-IRA, min ser jieħu itmun fidejħu responsabilta għal kwalinkwa tip ta' tamir difettus f'dat iktar il-qoddim bħala sikurezza jekk ikun hemm problemi jew kwistjoni ta' responsabilità. Xiġri? Din naħseb li għandha tiġi determinata biex naraw kif ħan indirizzaw mhux biss ir-responsabiltajiet tal-NSAs u l-IRA imma anke r-responsabiltajiet in ġenerali. Jiena tal-fema li jkun hemm IRA biftit responsabiltajiet bliktar biċċa kbira ta' xogħol jagħmluh fil-post l-NSAs, forsi xi sottokuntratti jew inkella linja ċara ta' responsabilta bejn iż-żewġ entitajiet. F'dan ir-rigward, naħseb li għanna bżon nizguraw li li għarej l-Aġenzija Ferroviarja Ewropea ikolla rizorsi meħtieġa. Imma ma naħsibx mbagħad mill-banda l-oħra li għandna ntuwa rizorsi jew nagħmluha possibbli li tibba tieħu responsabiltajiet f'idea mill-lejla nar lanqas. Naħseb li rrid ikun hemm pass gradwali. Forsi eh, punt li xtaqt nitkellem eh, nsejtu imma forsi t-tini iktar ħin u jek tiġini f'moħħi nerġa' nieħu l-mikrofonu. Għadda fuq il-ponta tal-siena ma nistax tiġini jgħid il-kellim. Il-President. Il-kollega Kramer. Huwa ċar li aħna rridu nestendu li għarej biex bekk tkun punt ta' koordinazzjoni Ewropew biex bekk niżguraw li jkollna l-kwalità li nixtiequ. Nafu li dan mhux ser isir mill-lejl għan-nar żgur. Imma aħna rridu ngħidu li għandna bżonn perjodu ta' tranzizzjoni twil hemm min qed jgħid, ma naħsibx li dan huwa l-każ meta nqisu il-protezzjoni fuq livell nazzjonali tittaġixxi mill-aktar fis possibbli bekk noħol l-impjiegi u niksbu vintaġġi għal sistema tal-ferroviji. U rridu nkunu ċari x'ser jieħu eżattament ħafna ħin għaliex huwa ċar li musser neħilsu mill-awtoritajiet nazzjonali għandna bżonn il-kompetenzi li dawn l-organizzazzjonijiet għandhom, imma hemm minn dawn il-kompetenzi li ħajinqelbu fuq livell Ewropew mbagħad huwa ovvju ħafna li l-awtoritajiet nazzjonali ikunu inqas kompetenti f'dan il-livell. U ma jkunx bżonn daqshekk punti differenti biex is-sistema taħdem Hemm eżempji ta' x'mandek x'tagħmel għandna 6000 km f'netwerk partikolari u l-ebda ferroviji li jistgħu jaħdmu fuq dawn il-linji. Fl-RTNS din hija problema jekk fimt sew. L-industrija lesta li taħdem u topera f'dan is-settur imma l-ħaġa hija li mhux qed nimxu lejn dak li nixtiequ fl-Ewropa. U għalhekk għandna nkunu ċari li l-arti NS għanda taqa taħt il-mandat tal-IRA u għandhom jiverifikaw l-affarijiet u għandhom jitejbu l-affarijiet biex bekk ma jkollniex din il-problema kollha ta' ċertifikazzjoni u nuqqas ta' kompatibilità. Dan għandu jkun ċar mill-bidunet. Memx għalfejn qodu ngħidu dan, iżda il-sim tal-kompetenzi bejn l-IRA u l-autoritajiet nazzjonali hija essenzjali Aħna nabżon kooperazzjoni u kollaborazzjoni tajba. Nafu kif l-affarijiet għandhom jimxu. Minkejja dan, rridu nipromovu possibiltajiet għal bidla. Aspett ieħor huwa l-finanzi fejn li għarej hija konxa li l-spejjes edin hemm biex ikollok ċertifikazzjoni iżda mhux l-impjiegi kollha, irridu l-kompetenzi kollha għandhom jingħaddew kollha f'daqqa lill IRA. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi 43 post ġdid fejn din l-Aġenzija tista' taħdem. Ma nafx jekk tagħmilx bizzejiet jew ux iżejjed. ċertu istituzzjonijiet ħanerġa' nibda' u nispjega ħjar x'rid ngħid b'dan. L-IRA għandhom il-personali il personali Il-personal meħtieġ u rridu jaħdmu fil żmien 8 snin, per eżempju. l potenzjal li taħdem mod differenti fuq dawn l-affarijiet mhux qiegħed hemm, jekk aħna verament irridu nsaħħu li jarej u dak li tasgħu nixtiequ huwa li jkollna eh, impjegati li jkunu tal-ola livell u jekk jirtiraw ikonna nies oħrajn li huma tal-istess livell tagħhom, eh, fl-aħħar mill-aħħar qed naraw li dan mhux qed jitwettaq fir-realtà. Irridu nqogħdu attenti għaliex inkella kollox ser jisfaxxa u jmut fuq ommu. Tajjeb il-President. Kellim ieħor għal żewġ minuti l-Onorevoli Zeribi. Grazie President, kollegi, dan is-suġġett kollu fir-rigward li għarej Eħaddan fih żewġ punti ta' proċedura u għalhekk jiena ħadd il-possibilità li nieħu l-mikrofonu hawnhekk. Wara dak li qalu kollegi jidher li hemm kunsens biex ikonna xi tip ta' konsistenza f'Aġenzija Ewropea għal ferroviji li ħadd tevalwa il-standards, il-normi, il-miżuri, ecc. Kwistjoni hija kif ħanamlu dan, kif ħansaħħu l-kompetenzi tal-IRA. Jina nistanajt un segwi fuq dak li qalu l kollegi qabli, pal per eżempju Rike u Parnio, li hemm neċessità doppja hawnhekk. L-ewwel nett hemm l-obbligu tal-mezzi. Ma jistax ikollok test ambizzjuż b'ħafna prerogattivi jekk dan mhux ser inżewġuh it-fit ma l-affarijiet li huma meħtieġa. Inkellem ser twassal għal xejn, lif problemi li waslu għal iktar xkiel sistema tal-ferrovija kollha kemm hemm. U għalhekk irridu naraw li kun hemm il-mezzi f'dawn il-kalkoli li namlu e, biex naslu għal taħt 43 taqsima li sema Michael u li semmet il-Kummissjoni biex vera nsaħħu li għarej. It-tieni, il-periodu ta' tranzizjoni. Naħseb li għanna bżon aġenzija sovranazzjonali ta' bilħaq, iżda dan mandux biss jagħmel bidla mill-lejla nar tabula rasa tal-NSAs, l-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali, li rridu nkunu konxi huwa li għandna bżonn aġenzija sovranazzjonali li tagħmel l-arbitraġġ, tagħmel standardizzazzjoni, tagħmel l-aspetti tekniċi tal-ferroviji. Għandek bżonn ukoll sistema ta' rimedi fejn kun tista' tappella xi deċiżjoni u trasaq l-menti tiegħek. Bekk ikollok possibilità li tibni affarijiet li jibdaw jimxu iktar bħeffa. Ikollok skadenzi, inqas domin, ikollok entità fejn tista' tirrikorri, għandek xi ilment, eċċetera. naħseb li rridu jkollna din id-dimensjoni bħalissa. Irridu konsistenza u koll b'ċertifikazzjoni unika, rridu nqisu wkoll ir-rotot differenti u l-merkanzija U ma nistawx ikon ċertifikazzjoni unika minn ma nqisu dan l-affarijiet kollha. Il-President, il-kontribut qasir tiegħi issa fuq tliet rapporti. Nasab li ħareġ minn din id-diskussjoni huwa li hemm bżonn intejbu l-interoperabilità tan-netwerk Ewropea tal-Ferroviji. Kif qal is-Sur u s-Sur Kramer, u s-Sur Grosh, ma jagħmel sens li sissa qatt ma nistgħux ikollna ferroviji li jaqsmu minn frontiera l-oħra fis-sena 2013 meta fl-1969 ksibna l-ewwel persuna li mxiet fuq il-qamar kienet ċaġa kbira. Imma issa laqas qed jirnexxielna fis-sena 2013 nagħmlu ħaġa bħal din li jkollna ferrovija li tgħaddi minn stat membru għal ieħor. Mhux possibbli, imma jekk aħna rridu ferroviji tajbin Kieku eh, niġri l-istess ħaġa fl-avjazzjoni konna erbas li ma jistawx itiru. Ma jkollokx eh, NA 320 jew 83, eh, ecc. Allura jina naqbel saċertu punt li r-rizorsi għall-Aġenzija mhux qegħdin hemm biex issa mill-lejl għannar ngħaddu l-affarijiet Kolla responsabiltajiet kollha lill-Aġenzija, iżda rridu naraw min għandu l-ħarijiet anke fir-rigward l-interoperabilità u it-TSIs. Ehm, L-standards tekniċi għall-interoperabilità. Naħseb li hemm mod kif nistgħu naġixxu biex ma noqogħdux nagħmlu ċertifikazzjonijiet għal xejn b'xejn fejn ikun hemm ferrovija li ħajgħaddu minn rotot nazzjonali biss u mhux transnazzjonali u transewropej. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nfakkar l-Kummissjoni qabel ma jitkellmu dwar il-linji tal-ferroviji eh, li huma wirt tagħna, dawk li joperaw fuq linji tal-ferrovija u l-enin u dawn ħajaffaċċaw konti tolin speċjalment fuq li RTMS. Jekk ma se nagħmlu xejn f'dan ir-rigward. U għalhekk fuq dan il-punt nieqaf hawn jien stess u nitlob lill kollega biex Eh, l-leva biex ma titkellemx fit-tul. Konta t-referi għal 69, ferroviji mill-Austria għall-Italja kienu qed jaħdmu dak iż-żmien, imma issa xi kultant ikun daqsxejn diffiċli. Napprezza dan u bil-kompetenza għal biex nitkellem favur il-ferroviji li huma wirt tagħna, aħna skenna sistema interoperabbli fejn kenna sistema tal-ferroviji li jaħdmu bil-fwar imma anki jien jiddispjaċini li spiċċa dak iż-żmien, imma huwa minnu li qed nieħdu iktar żmien biex tgħaddi ferrovija minn e, posta li ieħor meta mqabbel ma' 15-il sena ilu. Ma jistax ikun li sejrenek. Nafu li jista' jkun hemm titjib, imma ma jistax ikun li sejrenek. Is-sur Bakkej. rrit nieħu rapporters u koll l-ftit minuti kull wieħed u għalek jekk joġbok ħankun ġeneruż ħafna u ntik madwar 15 minuta. Imma mbagħad nuża l-martel tiegħi bis-saħħa kollha jekk il-ħin taqbżu. Il-Kummissjoni sur Bakke. Mux ser Naprofitta mill ġenerozità li għatturini President Serra rasek. Fuq il-linji tal-ferrovija li huma wirt, il-punt huwa magħruf mill-Kummissjoni u ħadna nota ta' xed, President. Intqal ħafna fuq il-ħsieb li ikonna din il-pilastru tekniku tal-raba pakket ferroviarju u kuntent bil-konsens wiesa li ġi espress f'den ir-rigward u jekk taqblu naħsibx li mal fejn noqgħod insemmi għala dawn il-proposti saru rapporters, shadows u membri eh, ċaraw dan il-punt iktar minn istana melin issa. Kentejn fuq it proposti. Mbagħad konklużjoni ġenerali. Nibda bil-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea li għarej u nirreġixxi għal numru ta' kommenti li saru. Huwa ċar li din l-Aġenzija tkun il-korp ewlieni ċentrali fejn l-interoperabilità mġedda u l-qafas ta' sikurezza jaħdem u għalhekk il-Kummissjoni qed tixtarret l-lezzjonijiet mid-diffikultajiet ta' diffikultà ta' implementazzjoni tal-qafas eżistenti. Nafu li hemm kapaċitajiet li varjaw minn NSA għal ieħor imma norbtu wkoll mal-ħtieġa li jkun hemm fuq kulturi amministrativi differenti u l-proċess ta' leġiżlazzjoni differenti. Bħalma qalu ħafna membri u suġġerixxu li namlu qed inqisu wkoll l-Aġenzija Ewropea Sikurezza fl-ajru nafu li din twaqfet iktar minn 10 snin ilu bej wieħed u ieħor u meta din twaqfet dak iż-żmien kwistjonijiet ta' esperjenza ta' riżorsi ta' kompetenzi ukoll feġġew u kienu parti mid-dibattitu hawnhekk fil-Parlament. Dan jinkludi relazzjoni bejn EASA u l-entitajiet nazzjonali ta' sikurezza. F'dan il-kuntest naħseb li rrid nisħaq l-ewwel qabel kollox li l-kunċett u naħseb li dan il-kunċett eh, taqblu miegħu hawnhekk maġġor parti tagħkom u anke fil-Kunsill dan iqum eh, li din l-Aġenzija ser taħdem mill-qrib mal-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Sikurezza l-NSAs. Mhux qegħdin hemm biex josfru ħajibqgħu hemmhekk imma ser ikollhom rwol meħtieġ ħafna biex jiġbru l-informazzjoni u l-speċifiċitajiet ta' sistemi nazzjonali tal-ferroviji u anke biex jappoġġaw ix-xogħol tal-Aġenzija Ferrovjar Ewropea. Kif qal Dominik u Robert u kollegi oħrajn nappoġġaw aġenzija li mhux qed tikber żejjed. Proponejna 43 personal żejjed anke fil-evalwazzjoni tal-impatt. Ħadna nota tal-fatt li kieku l-aġenzija tagħmel ix-xogħol waħedha ikun hemm bżonn ta' 200 impjegat u dak huwa limitu l-benchmark li tistgħu tħarsu leh. Bi 43 ruħ naħseb dawn ikunu biżejjed biex e, waslu r-responsabiltajiet li aħna nipproponu u li ħajkunu aġġustati wkoll fil-proċess ta' kodeċiżjoni. Dan dejjem jekk l-Aġenzija taħdem kooperazzjoni sfiqa mal-NSAs u anke skont il-proposti varji li joħolqu e, dispożizzjonijiet biex din il-leġizlazzjoni titwettaq fil-prattika. Din kooperazzjoni jisseħ iżda b'responsabilità u taħid ta' deċiżjonijiet kif hemm fil-proposta tagħna li tibqa' fidejn l-Aġenzija. Għalhekk naħseb li dan l-approċċ nittamaw li ċertu tassin fuq l-esperienzi u r-rizorsi li tqajmu dal-ħodu solvejnijom. Issa, fuq il-periodu ta' tranzizjoni li ħafna kollegi ehm, semmu u dwarhom. Fil-proposta tal-Kommissjoni fil-fatt għandek sensiela sħiħa tar-rwol ta' l fuq żmien ta' erba' snin isna li din tidħol fis-sef l-2014 u mbagħad ikollok perjodu ta' tranzizzjoni bħala responsabilità u l-kompetenzi tal-IRA ta' erba' snin. Ġifiri iva ħajkun hemm meħtieġa biex l-IRA e tħejji ruħa għal kompetenzi u responsabiltajiet kollha tagħha iżda nixtieq nisħaq bisħiħ il-konvinċiment tiegħi tal-Kommissjoni li l-Aġenzija issa waslet stadju ta' maturità fejn iva tista' tħares għas snin li ġejjin biex ikollha rwol essenzjali fis-sistema Ewropea tal-Ferroviji. L-Aġenzija ilha hemm għal iktar minn sis snin issa, jekk misejjer żball, u naħseb li l-kwalità tal-impjegati tagħhom u x-xogħol li qed jagħmlu mal-NSAs jiżgura li l-Kummissjoni f'dan ix-xogħol f'din il-perjodu tal tranzizzjoni x-xogħol isir mod tajjeb u biex bekk kun tista' twettaq ir-responsabiltajiet ġodda tagħha. U dan wassalni għal aħħar punt dwar l-Aġenzija l-kwistjoni tal-jabilta u responsabilta. Din hija kwistjoni importanti ħafna fil-fatt illum ġiġa hemm din l-abilta li hija koperta minn regolament għal eh, personal. Istawa minnu illi minħabba l-bidliet li saru ta' minnu wieħed jerġa' jirrivedija u din hija grazzi anka għal-ħidma tal-Konsil taħt il-Presidenza Irlandisa illi nistaw eh, namlu revizjoni ta' dan il-regolament u niskuraw illi il-partijiet interessati fl-istati membri eh, kif jiġu affettwati. Issa naddu għal-sigurta sigurezza għawek il-proposta hija illi bil-mod il-mod u l-lin minn regolament, minn regolamenti nazzjonali u naslu għal ċertifikati bbażati fuq regoli ta' l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fuq it-TSIs. Dawk illi huma trasparenti u illi jintużaw mill-Aġenzija u li ser ikunu parti mill-proċedura uh, u koll Iżda kif ġiġedna qabel se jkun hemm tip wieħed bista ċertifikat illi joħroġ minn din l-aġenzija. Dan huwa bbażat ukoll fuq il-proċess attwali fejn l-Istati membri qed jippruvaw jirrevedu r-regoli nazzjonali biex ċeknu l-ambitu tagħhom ħafna minnhom intirtu mill-passat u fuq medda ta' żmien ġiġa ġew reveduti u hemm serje ta' dispożizzjonijiet illi ser jgħinu l-aġenziji u l-awtoritajiet ta' sigurezza sabiex jiċċaraw iktar u jagħmlu inqas komplikati dawn ir-regoli. Jekk forsi nista' nagħmel kumment żgħar dwar il-sikurezza, nixtieq ngħid illi kemm għall interoperabilità u għall sigurtà il-tassib illi kellna wassalna sabiex nerġaw eh, nipruvaw namlu eh, recast tal tal regolament dan sabiex eh, ikunem kooperazzjoni tajjeb tajba bejn l-autoritajiet ta' supervizjoni u l-infrastrutturi eh, ferrovjarji. Dan sabiex ikun qafas aħjar u anka nemnu illi permess ta' dan il-pass inkunu nistaw nil-liberaw risorsi fl-ESAs illi eh, għandu ħafna xogħol ta' uh, xogħol eh, li sirġaw ġew l-uffiċċji sabiex ikunu ma jistgħu jiffukaw il-talent u l-enerġija tagħhom fuq setturi oħra. Nemnu illi l-qafas il-ġdid saħħaħ il-situazzjoni dan huwa tassew importanti għalina. Żewġ punti u kol mm, bazat fuq reazzjoni minnaħa tal-onorevoli membri dwar il pis amministrativ u l-licenzjar dan ukoll huwa punt li huwa kopert mill-proposta tagħna, ċertifikat per eżempju ma jkunx hemm għalfejn jiġi rinnovat jekk il- il-ferroviji, il ferroviji eh, il vetturi ferrovjarji ma jiġux rinnovati. Ġifiri, jek ikun hemm bidla biss ikun hemm bżonn illi dawn jiġu rinnovati u jkun hemm bżonn ta' sistema ġdida. Punt ieħor ukoll għaliex hawnhekk qed nitkellem l-aktar dwar il-vetturi ferrovjarji u s-sur Kramer tkellem dwar il- dwar il-fatt illi irridu namlu um, monitoraġġ tal-NTNS u bla tubju dak il-punt ser jibqa mill-parti mill-proċess interistituzzjonali. Sur President, uh, eh, probabilment għatfada li minuta oħra u dan biex uh, nikkonkludi u nirringrazzjakom tad-dibattitu dal-ħodu u uh, eh, nejt illi il-pilastru tekniku u um, u hija proposta komplikata iżda huwa fidejn il-kolleġislaturi li jżguraw illi fitmem il-proċess ikonna regoli ċari ikolla ikollna nkunu nafu x'inhi responsabilità ta' min u jekk jirna xilna namlu dan, ikunu ksibna laqwa l-istajna mill-pakket uh, eh, tal-2008, li kien pakket impenjattiv. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Pakes, saħna di rapporter, zewċ minuti kull wieħed, nibda mill-Sinjora De Granes. Ma skużawni, mux fil-fat Sinjora De Granes. Signora Bilbao fil-fat. Soy, muħer mujer pequeña pero Mara Zajra, imma imma t-tini darba li l-President qed jarani. Eh, wara li għattek id debattitu tal-lum kien interessanti. Jiena mm, zom l-element li zjed pozittiva ma ma marċevejċ eh, risposta ċara dwar dak ħagġa li għati ma ftemna kolħat ftem li għanna bżon davanzaw fl-imkien nifċaraw E, regolamenti konna settur tal-ferrovija li kun iżjed kompetittiv u kun eħdu responsabilta par kun nistaw e, nxolju e, risorsi mm, u trasport ferrovija fej kulħadd kun jaf x'responsabiltajiet għandu iżjed kwalità, iżjed sikurezza għall-utent u bil-one-stop shop, periodu tranzizjoni, tranzizjoni naħseb li nkunu nistgħu naħdmu fil-ġejjini e, biċa xogħol interessanti u nispera li din id-darba natu il-pass li hemm bżonn u natu eżempju lill ċittadini biex jaraw għat-tip ta' deċiżjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi ħafna Sur Kramer. Iva, ja fil-fatt ukoll nixtieq nirringrazzja lil kull min għamel kontributjew f'dan id-dibattitu ħaġa ħarġet biċ-ċar illi aħna rridu dawn affarijiet, il-kol kem aħna naqblu fuq il-konsens, iżda ovvjament rridu noqogħdu attenti għal um, anka għall-irqaqat fil-passat rajna illi rridu nagħmlu dan. Fil-każ fejn aħna ma rnex nsibu konsensu naqblu eh, hemmhekk allura il-Kummissjoni ser jkollha l-aħħar kelma u f'dak il-każ il-Kummissjoni dejjem ser jkollha din l-aħħar kelma Mbagħad fis-settur tal-jarej u tal-operaturi reġjonali kif ser isir dan? Nixtieq xejn iktar ċarezza dwar dan. Grazzi ħafna u eh, uh, sur Zile. Grazzi ħafna Sur President. Jiena nirringrazzja lill kollegi kollha, jiena Naf il hemm kwistjonijiet bħal pereżempju l żmijiet ta' tranzizzjoni, eċetera, b'mod ġenerali nafu li hemm iktar responsabilta sabiex nżommu approċċ raġonevoli sabiex il-partit interessati kollha l-manifatturi eh, min jaħdem dan is-settur eċetera jkunu sodisfatti fil-25 stat membru kollu li għandhom sistema ta' ferroviji rridu nsibu mod sabiex ħadd ma jkollu kondizzjonijiet ħżiena. Importanti li ma jkunx hemm xi ħadd li ma jkollux kondizzjonijiet ħżiena. Din hija l-kwistjoni ta' eh, risorsi li hija importanti. Eh, u importanti li nifmu eh, xieġri li għarej kolla toħroġ eh, minn din is-sistema. Aħna fil-Baltiċi fil-fatt qabel it-tieni gwerra dinija kellna eh, ferroviji li morru minn Riga għar Berlin. Issa le, għalhekk rridu nifmu daqsxejn fejn sejra l-Ewropa f'dan is-settur. Grazzi ħafna U minn dak is-suġġett tal-ferrovi lokomotivi li bil-fwar għas situazzjoni tal-lum. U le, le, jiena f'dak iż ma kontx insuq il-ferrovi f'dak iż-żmien, lanqas jien ma jindaqsek anzjan. Nirringrazzjakom intemmu laqatana għawek, it-tini nofs, it-tini parti titkompla għada, aħna naġġornaw għat tlita ta' wara nofsinhar, nirringrazzjakom tal-fatti li zamejtu mal-ħin, tam għamiltu li tassew xoli iktar faċli. Nirringrazzjakom, li klattajba.